Okay, friends, we'll start the meeting. Bibser nibdew il-laqa, għanna kontenti li għanna mana il-Komissarju Vice President Jurki Katajnen għonek mana u responsabli minn ħafna mill-mistoqsijiet li għanna interess fihom, ħafna mill-kwistjonijiet li għanna interess fihom, dan il-Kumitat Dawn huma il-preparazzjonijiet tal- Program ta' ħidma tal kummissjoni Futur imma wkoll l-industrija tal-azzar tal-Unjoni. Se jkun hemm diversi possibilitajiet sabiex intom tistaqsu mistoqsijiet fuq ħafna suġġetti differenti u les li jirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet. Nadilek il-kelma sur Katajnen sabiex tatina introduzzjoni. Grazzi ħafna, Signor President, membri, grazzi tal-li stedintuni għonek sabiex niddiskutu niddiskuti ma'kom diversi kwistjonijiet rrit ngħid. Rrit nitkellem dwar il-ħiliet l-ewwel. Imbagħad dwar il-pjan ta' investiment għax il-ħolqien ta' xogħlijiet u għal qalbkom u um, um, l-azzar u xi affarijiet dwar id-dialogu soċjali u il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. L-ewwel il-ħiliet. Ir-raġuni għalfejn il-Kummissjoni ridet toħloq l-aġenda tal-ħiliet i għaliex iridu nollu l-importanza politika tas suġġett jiena naħseb illi il il-ħiliet mhumiex priorità fl-aġenda politika f'ħafna mill-istati membri. U dan ta' tħassib kbir. Mikrofon għal-kellim. Il-kolla ħna konxi minn rabba eh, rivoluzzjoni industrijali, digitalizzazzjoni u sfidi kbar għal ħilit eżistenti. Din eh, parti kbira ta' ċittadini m'għandhomx biżejjed ħiliet għal xogħlijiet li jeżistu bħalissa għalhekk jiena rrid nifoka fuq l-aġenda tal-ħiliet anki jekk il-Kummissjoni m'għandix daqshekk seta' fuq dan is-suġġett, però aħna nixtiequ nifoka fuq hekk ukoll il-ħiliet huma differenti ħafna fl-istati membri differenti. Aħna identifikajna xi kwistjonijiet fejn l-istati membri għandhom jagħmlu tibdi strutturali sabiex itejbu il-livell ta' ħiliet dan differenti għall-istati membri, għal xi stati membri hemm spazju fejn jittejjeb il-taħriġ pajizi oħra jridu jittejjeb it-taħriġ tal-allima. Pajizi oħra jridu jiffokaw fuq l-integrazzjoni tal-immigranti. Memx għalfejn najdu kemm huma importanti l-ħiliet f'dan il-komitat. Irritatikom xiftit figuri ta' tħassib bħalissa hemm sitwazzjoni ħażina ħafna fejn jidħlu il-ħiliet fl-adulti hemm 70 miljun ċittadin Ewropew illi għandu ħiliet ta' qari u kidba li ma tantx huma tajbin li ma jaslux sal-kwalifiki ta' tas sekondarja. In-nisa huma 60% fil-mija tal-gradwat il-ġodda, però il-rata ta' impjiegi tagħhom tibqa' inqas minn dik tal-irġiel. Però min ħaddem għandu problema sabiex isib in-nies bil-ħiliet it-tajbin Anki dawk il-ħiliet ma mumiex important, mumiex priorita bizzejiet fil-agenda politika u dawn il-figuri għadhom ikunu ta' twissija. L-Unjoni Ewropeja tiffaċċa nuqqas fil-skiliet, fil-ħiliet tal-livelloli. Fil-waqt li s-swiq tax-xogħol reġjonali u nazzjonali għandhom problemi u stati membri faċċaw dal-problemi, fil plenarja fis-seba ta' Lulju il-Aġenda tal-ħiliet il-ġadda tinkludi rakkomandazzjoni li stati membri sabiex jidru r-risorsi tagħhom u joffru aktar opportunitajiet l nies bħilit baxxi sabiex jiksbu il-ħiliet għandhom bżonn sabiex isibu xogħol. Sabiex itejbu wkoll is-sitwazzjoni tagħhom. Il-qafas ta' kwalifiki Ewropej se jsir iktar faċli sabiex nifmu u se jqabbel il-ħiliet u l-mobilità wkoll tal-istudju qed nagħmlu blueprint ukoll għal kooperazzjoni fil-ħiliet fi setturi speċifiċi sabiex partijiet interessati jidentifikaw il-ħiliet li hemm bżonn u soluzzjonijiet bżonn jużi. Aħna niproponu profi ta' ħiliet lil l-ċittadini ta' pajzi terzi sabiex inkunu nistgħu nidentifikaw il-ħiliet tagħhom u l l-esperienza ta' xogħol. Aħna għandna bżonn nistimolaw l-isħobija bejn l-edukazzjoni u l-negozju. Irridu spiritu ta' imprenditorija aħna u kol għanna għanna koalizjoni ta' xogħol u ħiliet u rridu niżguraw li f'kull livell ikun hemm il-ħiliet it-tajba. Bl-implementazzjoni ta' dawn il-proposti bejn l-2014 u 2020 aktar minn 7 biljun euro ta' fond Ewropew huma disponibbli l-aktar assi importanti huma n-nies tagħna u għalhekk għandna nibqgħu naħdmu fuq hekk. Ħan nitkellem issa dwar il-pjan ta' investiment, sa' nibda bil-tielet pilastru għax naħseb li huwa l-iktar part importanti tal-pjan ta' investiment. Dan ifisser illi se jkun hemm riformi strutturali fuq il livell ta' Unjoni Ewropea u nazzjonali il-Kummissjoni tħares lejn is-sitwazzjoni ekonomika minn perspettiva wiesa kemm il perspettiva tal-ħiliet fl-Istati membri u aħna identifikajna l-akbar ostakli fl-Istati membri partikolari għall-investiment. Is-sena diħla fil-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi se jkun hemm iktar ħasinifikaw iktar fuq l-investiment, aħna rridu ninkoraġixxu lill-istati membri sabiex inneħu dawn l-ostakli u jinkoraġixxu l-investiment u jizidu il numru wkoll ta' impjiegi aħna wkoll identifikajna investiment fuq livell ta' Unjoni Ewropea aħna bdejna niddiskutu fl-imkien mal-Eurostat sabiex ninkoraġġixxuhom jgħinu lill-istati membri u l-investituri, speċjalment jekk hemm sħubija pubblika privata, sabiex nifmu xjot mal-dejn pubbliku u xmajot. Aħna nabżon tajnuna għal dan, anki għaliex il moralit tan-negozjat jinbidlu. Is-sitwazzjoni differenti milli kienet 10 snin ilu. Hemm xi ostakli fuq livell ta' Unjoni Ewropea biss u eżempju ta' dan u kif naqdu l-fondi strutturali aħna tnajn l-istati membri sabiex jibnu proġetti li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm ir-riformi strutturali Ewropew li għandu xaqsam massu intern. Intom konxi mill-proġett tal- suq tal-Unjoni għall-enerġija, l-ekonomija ċirkolari, trasport, id-dekarbonizzazzjoni, dawn huma kollha proġetti tal-suq intern li se jkollhom impatt kbir fuq l-investiment u tkabbir tal-impjiegi fil-futur. L-FSI għaddej tajjeb dan il-font, sanatikom xi figuri jekk xi ħadd irid jiktibhom. Imma ser tistgħu issibu kollox u jekk hemm xi ħadd li u jekk xi ħadd ma jisegwinix fuq Twitter tistaw tibdaw segwini x'emm il-figuri kollha. Hemm proġetti li finanzjaw l-SMEs bil-banek bħala intermedjarju, bat hemm investimenti fl-infrastruttura u dawn jilqu izba ta' biljon euro. Aħna se nagħmlu investimenti ta' 107 biljun. 80 biljun e, investiment pubbliku u għanna u koll ħafna ftejimiet dawn il-185 ftejim se jwaslu għal 248.000 SMI. E. Fil-Bulgarija għanna tlit banek illi għamlu ftejjin li se jiffinanzjaw l-SMIs Bulgari fl-Italja 28 u hemm 44,000 SMI li għandhom bżonn investiment. Dawn huma fondamentali sabiex jħolqu l-impjiegi. Mbagħad 78 proġett investiment B. Dawn l-investimenti jirrappreżentaw, il-riċerka u żvilupp jirrappreżentaw 25% tal-SMEs, 22% ta' enerġija, trasport jammonta għal 12% u dawn huma kollha parti mill-investiment. 80% tal-107 biljun ev ta' investiment ġejjin mill-settur privat għalek dan il-flus palissa edin f'kontijiet tal-bank u sejmur għal-investiment. ħafna nies anke f'dej kamra għalu illi mhux flus ġodda il-flus ġej mill-EFSI. Issa, fis-suq tal-azzar, il-Kommissjoni f'Marzu adottat komunikazzjoni imsejħa Steel Preserving Sustainable Jobs and Growth. Dan għandha ħames pilastru li naġlu il-miżuri anti-dumping, nindirizzaw il-kapacità globali, ninvestu fl-innovazzjoni, fil-ħiliet u nifokaw il politiku f-setturi pal kompetizzjoni, l-ekonomi ċirkolari u il-kummerċ. Il-Kummissjoni reġet introduċiet um, sistema ta' sorveljanza privata fil prodotti tal-azzar hemm effetti ħżiena tal-tarrimi fuq l-industrija Ewropeja u hemm investigazzjonijiet. l-lan prinċipali għal-Kommissjoni ili issib soluzzjonijiet fuq terminu ta' żmien twil sabiex tindirizza il- kawzi tal-problema fl-imkien ma' s Ma' ma' fuq fu livell unilaterali u multilaterali. Jiena mort iċina u kol għal di raġuni xar ilu sabiex nidiskuti dartwin il-kwistjoni mal-Viċi Prim Ministru. Aħna wkoll għandna kuntatti multilaterali l oecd fuq di kwistjoni nixtieq nagħlaq billi nitkellem dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u l pilastro Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Jekk inħarsu l dak li għamilna sissa, aħna ħriġna rakkomandazzjoni sabiex dawk li l-om edha jirtulu imorru l-urax fl-impjiegi. il-reforma irridu nagħmluha fil-networks Ewropej. Għanna konsultazzjoni mal-msejba soċjali f'diversi setturi. Għanna saqsejna l-opinjonijiet tagħhom. Qabel il- lapp il-rapport tal-2016 għanna rapporti speċifiċi għal għal pajizi u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajizi u kol. Kellna konsultazzjonijiet e kif jgħid artiklu 154 tal-Trattat ta' Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Tkellimna wkoll fuq il- bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol f'Ottubru tal-2015. Aħna għandna impenn għad dialogu soċjali. Għax nafu li dan għandu rwol importanti fejn titħol il-kompetitività u il-ġustizzja tas su ekonomiku. Qed nippruvaw namlu l-aħjar li nistew mill-fondi li għandna dawn l-istrumenti jistaw iwaslu għall-integrazzjoni miġġid fis-suq tax-xogħol. Aħna ħerqana sabiex nitkellmu dwar il-futur tal-ħiliet, irridu ntejbu il-livell ta' bilanċ bejn il-ħiliet u l-industri, per eżempju tiktal tal-azzar. F'Marzu din is-sena l-Kummissjoni proponiet outline għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Wasal li ħin li konna diskussjoni serja fejn titħol soċjetà u l-globalizzazzjoni u d-digitalizzazzjoni. Aħna rridu nistaqsu lil nfusna jekk il-politika soċjali jekk jappoġġawx dawn u jekk aħniex protetti kontra r-riskju. Jekk hemmx is-seta illi jiddefendu l-potenzjal tagħhom fis tax-xogħol u jipparteċipaw fis-soċjetà. Nistgħu nerġaw naraw din l evalwazzjoni u sabiex niżviluppaw il-suq soċjali sostenibbli. Grazzi ħafna sur Katajnen issa niftħu il- il-diskussjoni għal dawk li jixtieq jikkommentaw, ser nibda bil-koordinaturi li qegħdin hawnhekk, ser nati il-kelma lis sur Gaza jekk għandek xi kummenti. Grazzi ħafna, Signora President, grazie Vice President li qiegħed hawnhekk wara l-ikel sabiex ikonna dan id-dibattitu tassu interessanti. Għandi żewġ mistoqsijiet. Aħna ma nistgħux nenfasizzaw tal-punt bizzejiet. irridu nżitu investiment sabiex u aktar xoljiet. Imma l-koll nafu illi l-investimenti illi mandomx il-tibdil u miżuri strutturali neċessarju mhux bizzejiet. Irridu implementazzjoni ta' kwalità tajba, irridu programmazzjoni tajba, pjanar tajjeb u xogħol preparatorju. Servizzi ta' pariri aħjar u proġetti tekniċi huma bżonn juri sabiex l-SMEs ikollhom aċċess għal finanzjament u ikun hemm iktar impjiegi nistaw natum bottatura għonek, it mistaqsija tijaj. Il-Viċi President jista' l-evalwazzjoni tiegħu fuq l-ewwel senna tal-EFSI. Jekk jasib xi nistgħu nagħmlu xi ħaġa hemmhekk sabiex intejbu s-sitwazzjoni, grazzi. Grazzi ħafna sur Veninski, inti sertu post il-Sinjora Steinruck. Grazie ħafna. Ma konċ konxu li għadni għet nirrapprezenta wara laqat tal-koordinaturi dal-ħodu ser niprofa nirrapprezenta. Sur Vice President, dan is il suġġett illi tkellimna fuqu fil-qosor huwa fil-qalba ta' tħassib ta' dan il-kumitat. L-impjiegi it-kabbir it-tħul huwa ta' tħassib kbir għal dan il-kumitat. Nixtieq nistaqsik numru ta' mistoqsijiet li għandhom xaqsmu mar-rabta tal-promozzjoni tal-investiment u riformi u il u il-lanijiet sabiex ikollna xogħlijiet ta' kwalità aħjar. Ser nibda billi nitkellem dwar il-ħiliet u 70 miljun ċittadini Ewropew li m'għandhomx ħiliet bażiċi maqas ħiliet diġitali. Dan il punt għalija għandu x'jaqsam mal l-inugwaljanza dejjem tikber fih dan l-Unjoni Ewropea. Dawn l-inugwaljanzi għandhom x'jaqsmu mad-dimensjoni territorjali kif ukoll mal-faqar tal- ta' xogħlijiet li għandhom bżonn ċertu ħiliet fi żoni periferiċi wkoll li huma l-bot miż-żoni li fejn hemm bżonn dan dawn il-ħiliet u fejn hemm ukoll inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali. Tider illi qed taqbes in-nozzjoni sija ta' kważjoni. Għadija din hija l-qalba tal-kwistjoni. Naħseb illi anki s-sur kaza kienet jiprofa jagħmel dan il-punt. L-investiment huwa neċessarju fih innifsu imma mhux biżejjed. Hemm bżonn ta' nozzjoni ċara ta' fejn dak l-investiment ser jiġi applikat, x'sors ta' effetti se jiġġenera u x'effett se jkollu fuq il kożjoni tal-Unjoni. Terminator aktar speċifiċi nixtieq nirreferi għal żewġ kwistjonijiet illi ċewa l-attenzjoni tiegħi fl-aħħar ġimgħat. Waħda dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni f'Diċembru li għaddiet illi kellha x'taqsam mal-kontribut tal-EFSI u il-pjan ta' investiment strateġiku li huma priorità għal kummissjoni. Din il-komunikazzjoni ma naħsibx illi tilħaq ir-rekwiżiti ta' artiklu 16 paragrafu 3 ta', CPR illi titlob għal rapport u mhux komunikazzjoni. Ir-riżultati tan negozjati u l-ftejmiet ta' sħubija il-programmi ta' operazzjoni u għandu jkun hemm ukoll attenzjoni partikolari l-problemi ta' l-istati membri u rapport analitiku għandu konklużjonijiet importanti, hemm suġġerimenti, jgħidu li kien hemm dewmien għall-implementazzjoni ta' ċertu regolamenti, ser jiġis fil mistoqsija hija il-Kummissjoni taħseb li għamlet ċola b'din il-komunikazzjoni jew inkella ser toħroġ rapport u analiżi reali tas situazzjoni. L-assistenti tiegħi pruvaw jiskopru xi ħaġa dwar dan fuq livell operazzjonali kien hemm xogħol li qed isir kien hemm analizi Forsi l-Parlament jista' jħares lejn dan ikun hemm diskussjoni serja dwar dawn ir-riżultati. Mbagħad kellna preżentazzjoni f'dan il-kumitat ukoll dwar il-programm il-ġdid. Il-programm ta' appoċċa riformi strutturali Dan għajjem numru ta' mistoqsijiet. Għaliex jorbot mal-fondi ta' eh, mal-fondi ta' investiment strutturali Ewropej. Kienem starija mill-Komissjoni li il-fondi il-fondi għall-assistenza il fondi il fondi għal assistenza teknika se joħorġu mill-kuntest ta' kozjoni tal-IFSI dinja sakemm nafin kien hemm opinjonijiet mill-Kumitat ta' Reġjuni, mill- il-Kumitat Ekonomiku Soċjali kien hemm oppożizzjoni għal dan il- l-arranġament ta' fondi, il-politika ta' koezjoni għandha il-regoli tagħha. Kien hemm mistoqsijiet li sarulek lura fit-18 ta' Marzu. Tista' l-Kummissjoni tispjega il-raġunijiet għal dan kollu jekk nikkonsidraw jekk li il- dawn huma biss parzjalment relatati mal-għanijiet tal-politika ta' koezjoni. Nixtieq nistaqsi kif qed tifforma dil-politika Intu wkoll semmejt informazzjoni illi inti titkellem dwarha kemm fil-plenarju flaqat bħal dawn illi ma turix jekk hemmx dan il-valur misjut f'dawn l-investimenti f'dawn it-78 proġett kbir li semmejtit, miex qed nitkellem laqas fuq l-SMEs li għandhom effett importanti. Dawn il-proġetti li qed ninvestu fihom isolvu l-problema ta' aktar koeżjoni bħala effett finali, iżida fit fil-inugwaljanza bejn it-territorju tista' tistenna li tikber. L-aħħar mistoqsija. Semmejt ħafna punti. Il-Kummissjoni taħseb illi aħna qed nindirizzaw tassew dak it illi il-Parlament għandu kemm fil-plenarja f'kumitati bħal dan. Nieħdu l-impressjoni, ma nixtiex ngħidha, illi il-Kummissjoni qed tagħmel kważi kampanja ta' informazzjoni mingħajr ma verament mem is-sens reali ta' skumdità l-inqas bil-mod kif l-investiment u l-iżvilupp ekonomiku qed jimxi. Mhux biżejjed illi ngħidu il l-FC qiegħda taħdem għandna dar ftejjim u l-kumplament. id in ngħid però in-nuqqas ta' nies kamra bħalissa ma nasibx għandu x'jaqsem biss mal-ħin tal-ġurnata, imma l-aspettativa inqas li verament ikun hemm diskussjoni. Grazzi. Dik kienet mistoqsija twila ħafna, nibdew minn hemm u mbagħad inkomplu. First. Grazzi ħafna. L-għanet s-sur kasa s-saqsa dwar eh, servizzi ta' konsulenza dan huwa l-iktar servizz importanti fil-pjan ta' investiment Ewropew. Għalix, tiġar ċivejna bdiet mibdu ta' settembru fil-fat madwar 160 talba tal-proġetti għajem mill-li ħsibna. Oriġinarjament aħna li ridna u nagħtu servizzi lill awtoritajiet pubbliċi imma is-servizz privat ukoll xtaqt juża servizzi ta' konsulenza tal-Unjoni Ewropea aktar mill ridu servizzi pubbliċi nfushom. Li din hija ħaġa pożittiva meta toqgħod qisi li anke s-settur privat qed jara b'mod pożittiv fil-ħaġa. Ħafna mit-talbiet ma marbuta ma' kif ħan tejbu il-kwalità tal-proġett ta' investiment u ħafna saqsew kif wieħed jista' japplika riżorsi tal-Unjoni Ewropea mill-fondi strutturali li jkun jafu x'inhu għal-efsi u jekk hux possibbli li wieħed jippjana. Imma meta nħarsu lejn il-futur tas-servizzi ta' konsulenza, irridu Naħdmu flimkien ma taħjar mill-li għamilna sissa diġi ekfin, diġi riġo. U ikun hemm postijiet ta' konsulenza fil-post, tan eżempju tajba per eżempju fil-Greċja. Diġi ekfin ziet il-prezenza tagħhom fil-Greċja u din hija raġuni għalfejn il-Greċja. il greċja t tiffinanzja erba' proġetti bli FSI għandu jkun hemm iżjed imma il-problema ewlenija hi l-awtoritajiet pubbliċi damu biex jirrakonnaxxu u jifmu x'inhuwa FC. Il-membri tal- kabinet tijaj il-taqaw bosta drabi ma l-autoritajiet fil-Greċja u anki rappresentanzi faten il-taqaw maħħom bosta drabi u saqdin naħdmu tajab ħafna ma l-autoritajiet Grigi. Imma l-iktar importanti i li nexxina naħdu kol il-messaċ tagħna li servizz ehm, privat. Jiena għas li importanti ħafna li konna tip ta' pjattaforma ta' informazzjoni fil-qasam tal-enerġija u jew turizmu u t-nġbru fl-imkien basta proġetti. U danna li huwa biss eżempju ta' xistra jsir jekk naqdu fl-imkien ir-riżorsi tagħna. Il-gvern fil-Bulgarija għamel ħafna biex ikun hemm servizzi ta' konsulenza lokali. Imma ovvjament din hija xi ħaġa li rridu nqisu laqwa prezzi u ngħinu lill istati membri fil-post. FC l-ewwel darba l-ewwel sena tiġa tgħidkom iċ-ċifri għalija. Imma jekk kelli nqajjem xi punti dwar x'għandu jsir aħjar, Bla dubju s-servizzi ta' konsulenza huwa l-iktar importanti. Imma nħeġġeġ lilkom ukoll bħala eh, MPs li torganizzaw attivitajiet tal-FSI fil-kostituenzja tagħkom. Naf uħud madwar 20 li fil-fatt diġà għamlu xi ħaġa fil-kostituzzjoni tagħhom u dejjem kellhom reazzjoni tajba ħafna. U l-interess lejn li jaffassar daw il-pajizi zviet, bot konsiderevoli ġifjek xaħat jishtiq jorganizza xaħġa li IB jenkom għandu ħafna fitxi fil-bġegbi tal-istati membri tiġa għenu lil dawk l-MPs li xtaqu. U għak rappresentanza tagħna tista' tgħinkom. Iġifiri, tiktar l-ikbar sfida sissa li għanna li nqajmu kuxjenza anke bejn l-autoritajiet pubbliċi u l-investituri privati fuq kif jistaw jużaw li FSI. Is-surprenz titkellem ħafna dwar il-koezjoni Fil-pajizi ċentrali u tal-vant tal-Ewropa għanna sfida li l-autoritajt pubbliċi kull darba nispjegawlhom x'inhi jefsi l-ewwel reazzjoni tagħhom tkun minix interessat. U dika tkun l-ewwel reazzjoni li normalment niltaqgħu magħha mill-awtoritajiet. U tant jiddeċidu li mhux se jisimgħu Illi ma jgħaddux il-messaċ li servizz privat, ġifiri anke jekk il-gvern tijaj mux interessat fri FSI, Is-settur privat forsi jaf ikun interessat għax l-afsija huwa biċa kbira l-investituri privati. Aħna ħadnija talima u għednilom il-gvernijiet għal darba t-nejn li tarawx għat jgħamlu pajzi ta' madwarkom, għal kiex għalix ma tħajrux intom u koll. Aħna għadin nħedġu li gvernijiet ikunu attivi bl-aktar mod prattiku u nippruvaw insibu proġetti tajba. U għanna bżonna l-ektar eżempi tajba biex nkunu nistontu għal pajzi ta' koezjoni jiva jistaw jużaw li jaffessa jekk iridu proġetti PPP jeżistu kultant il-pajzi ta' kozjoni għandhom iżjed ċans jużaw tajjeb li SSI. Fis-sens li jistaw jużaw il-fondi strutturali. Fil-Bulgarija kif għattem tliet banek privati li diġa' qablu fuq dan għal-finanzjament, mentri fir-Rumanija mħat. Jena tajċi intervisti u mort il għan kompli għaddej għax nixtieq niddiskuti mal-bank u l-bankari illi tajjeb japprofittaw ruħhom minn dawn l-opportunitajiet. Għat rridu aħna noħolqu aktar koxjenza nqasmu tarif nispiegaw xamel ħattijħor. Jek tiżu taraw xtib ta' proġetti finanzjaw Access sissa, taraw kull proġett li ġi firmat mill-website ta' li li jajbi. Hemm ħafna proġetti interessanti. Is-Sur Perinski mbagħad Tkellem dwar il-kwistjoni ta' investimenti u xogħlijiet ta' kwalità għolja. Kif tafu hemm kundizzjonalità ex ante marbuta mal-fondi EFSI u dan jħeġġeġ l-istati membri sabiex jieħdu riformi li hemm bżonn. Il-riformi varjaw bej stati membri meta wieħed jara dawk ir-riformi kruċjali għal xogħlijiet ta' kwalità għolja Allura iva f'ħafna pajizi jem lof ta' manuvra biex wieħed itejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni u kif ukoll tat-taħriġ partikolari. jiena meta tħolt tħalt il-kariga kont wis inġenwu, jieħseb li kull għalim fl-Ewropa kellu um, lawrja mill-Università ma dan għadu mhux il-każ. Nasab din hija l-unika mhix ħadd li din hija l-unika kondizzjoni. Imma l-unika prekondizzjoni biex it-talim ikun ta' kwalità għorja, ma naħseb li ta' fetwa daqsxejn. Għalhekk għanna ħankun għadin nifuka fuq daw ir-riformi li jtejbu l-ħiliet ta' dak li jkun. u nieħdu bottom-up approach. Il-koezjoni importanti ħafna fl-FSI. Ma ġenerali anke il-pjan ta' investiment, provajt ġa nispjega daqsxejn l-isfidi. Imma bil-forsi d-nkomplu għaddejjien naħdmu ma nistawx nifqu. il-Kummissjoni ma tażilx il-proġetti kif tafu. Iġifiri, fil-rigward tal-proġetti naħseb li fil-maġġor parti tal-proġetti l-addizzjonalità hija importanti. Għax qegħdin nitkellmu aħna fuq proġetti li jew qatt ma kienu ħajaraw id-dawl jew nkella qatt ma kienu ħajkunu ta' dik l-iskala kieku ma kienx għal efsi L-udika importanti ħafna li iva efsi li tikollha ċertu valur miżjud. U kien hemm mistoqsijiet oħrajn li sfortunatament ma nafx it-tweġiba tagħhom imma nitlob il-kollegi wkoll mill-Kummissjoni biex jikkuntattjawk ku jekk jistgħu tuk l-informazzjoni li tlab tana sitt mistoqsijiet oħrajn u bat għanna taqsima tal-votazzjoni mi tibda minn hawn 35 minut oħra. Jiġifieri nittama li tkunu konċiżi fil-mistoqsijiet tagħkom. Sir Marta. No, no, dicevo, short... Uh... Le, kont at night Fil-qosor, President, għax kulħadd tkellem jisu 10 minuti jew kwarta għall-inqas forsi koordinaturi l-oħra wkoll għandhom ikollhom il-ħin li għandhom bżonn biex jagħmlu l-mistoqsijiet. Kummissarju Katajna, inti qassam diskors tiegħek fuq erba' punti ewlenin, imma jien għandi mistoqsijiet u kummenti fuq kull punt. L-Aġenzija tal-Nuqqas tal-Kompetenzi il bżon li jkun hemm bidli strutturali biex intejbuhom u jiena nixtieq insaqsik allura kif Um, kif ħa nirranġaw il-kwistjoni, indirizzaw il-kwistjoni ta' abbuż fuq il-kwistjoni tal-korsijiet tat-taħriġ? Għaliex inti għaddin fil-prattika ta' prattika għaliex inti għadin naraw li dawn huma juzi ħafna biex jiżviluppaw il-ħiliet illi mbagħad ikollhom bżonn għax-xogħol u mbagħad biex inħarġu lil min iħarreġ. Qegħdin naraw illi pereżempju fl-Italja it-taħriġ fl-Italja kien eċċellenti, kien ħaġa li kien jirrikonoxxiha kulħadd qabel imma imbagħad tlabtuna biex nadattaw ruħna l-sistemi oħra ta' talim illi minflok kellu jiġri bil-kontra, kellu jkun E, sistemi ta' talim li kellhom jadattaw ruħna s-sistema tagħna. Aħna kellna sistema eċċellenti, żarmajnija din is-sistema biex imbagħad spiċċajna dottajna sistemi oħrajn. Qabel kellna l-possibilità li kollna anki il-budget biex inħarġu lil min iħarreġ issa qegħdin nifaċċaw problemi. Mbagħad fuq l-immigranti inti taqbel mal-pożizzjoni tal-Ġermanja per ngħidu aħna li tagħti ġiex ewri biex iddaħħal fis-suq tax-xogħol l-immigranti għax jiena eh, dena nsejjaħ l-sfruttament u mhux qiegħed tisolvi l-problema tal-qatt. Mbagħad il-fejs inti qed tgħidilna li tuża ħafna Twitter imma jina le. Però ħanajdlek li jina ħankun edha nuża Twitter bil- proposti u l-proġetti tal-Italja kienu tminja li ġew approvati, ġifir tistatu immaġinaw kemm huma pożittivi għal pajjiżi u kemm ħajinħol u postijiet tax-xogħol minn proġetti wieħed iktar perikolus mill-ieħor, insostenibbli u l-maġġor parti tagħhom dawna l-intrapriżi huma eh, tip ta' intrapriżi tas-soltu insomma li tistennija minnhom. Ġifieri naħseb li hemm bżonn illi nindirizzaw daw l-affarijiet. Imbagħad is-settur tal-azzar jiena shadow naħseb illi taf il-kwistjoni tal zan kropus li għaxnija snin ilu, ftit snin ilu, problema gravi immens illi involvit ukoll antitrust Ewropea. Kellna dumping soċjali, problema enormi fis-settur tal-azzar illi ilu fil-Europa għaddej għal snin għaliex m'għandniex politika b'viżjoni u fl-Italja għanna allura dawn il- situazzjoni ta' problemi li semmejta għastermi per eżempju. U ċina inti kellek, qabel kellek il- l-Europa li hija meqi kienet meqjusa fost il-manifatturi ewlenin fid-dinja l-aqwa l-Italja u kol kienet meqjusa b'mod partikolari eccellenti f'dan is-settur, imma ma nexxilniex inkomplu għaddejjin għaliex l-affarijiet ma kienux sostenibbli la l aspett ambientali, la mis l-aspett tas-saħħa, la għal-ċittadini, la l-ħaddiema u għalhekk forsi ta' min wieħed jitgħallem mill-iżbalji propi li zbalji li jsiru b'mod regolari u kostanti meta ma jkollokx politika industrijali tajba. Inti jgħat li ħatmur titkellem dwar il-fejz fl-istati membri, jena l-efsi fl-istati membri ma jena nistidnek tiġi imma meta titkellem fuq l-infrastruttura f'pajjiż bħal tiegħi wieħed mill-isbaħ fid-dinja tiġu biex tippromuovi l-aqwa infrastruttura u neqirduh onestament eh, naħseb illi rridu niġustifikaw, nispjegaw lin-nies u l-ċittadini illi inti qed taqrdilhom is-sitwazzjoni il-pajjiż li qed jgħixu fih, infrastruttura li mhix qed toħloq Eh, xogħol, ix-xogħol li jinħoloq huwa prekarju għax darba l-kostruzzjoni tispiċċa m'għandekx bżonn iktar tax-xogħol, um jispiċċaw allura l-postijiet tax-xogħol u naħseb li bazzikament li għetnejt għanna bżon tal-vizjoni dil-Europa mandiġ vizjoni, mandiġ il-vizjoni ta' dak li nishti unkunu, suppost kanna namlu għam dan l-affarijiet wara t-tini gwera dinjija, meta konna eh, bdejna nibnew l-industrija gbar, ma minn hekk imma minn flok ħloqna dawn l-mostri industrijali li sallum il-ġurnata għadhom joqtlu l-nies, dawn huma fatti u mill-banda l-oħra ma joħolqux ix-xogħol, grazzi. Edward Marta, the floor is yours. Mr. Marta. Merci, Madame la Grazie ħafna, Signora President, u grazie, Sur Commissario, tal-qiegħed hawnhekk biex tippreżentana l-prijoritajiet tiegħek. U permezz tal-prijoritajiet tiegħek jiena nixtieq nitkellem fuq is-settur tal-azzar li jien tkellimt fuqu wieħed mill-setturi strateġiċi għall-Ewropa, mhux għax għandna bżonn l-azzar biss, imma għax eh, iwieġeb għal kwalifiki tal-ħaddiema, ħassib tagħna, iktar minn miljun indirettament u direttament li dependu mis settur riċerka, innovazzjoni kif ukoll investiment. U lek nishtiq najdlek illi meta wieħed jgħid illi intwaqqaft eh, sistema ta' monitoraġġ għall azzar li ġej pereżempju miċċinina, ma nafx qed monitora inti ma monitoraġġ ħażin ħafna għax għanna xi żewġ miljuni tal tonellati tal-azzar jitlu fuq is-suq fl-2015 Daw kisru r-rekords kollha 27 miljun tonnellata ta' azzar Ċiniż wasal l-Unjoni Ewropea bla preċedenta l-ewwel derba l-Ewropa kellha deficit bejn l-importazzjoni u l-esportazzjoni u fil-fatt intkellim tal-problema tal-prezz għax illum fl-Ewropa fl-Ewropa aħna imbatu mill-prezz u issa memx, memx imprenditur fuq livell dinji laqqas eh, ċina illi qed kollu flus mħabba l-azzar. Anke ċ-Ċiniżi jtilfu eh, 55 dollaru għal kull tunnellata u jibijaw hawnhekk fl-Ewropa għal prezz kważi ta' nofs il-materja prima u għalek naħseb il-li ma taraċ tijak huwa ħasin ħafna u l-laqa tal-OECD la għamilt referenza intina kont emmek nista nizgurak illi ċinizi ċiniżi ma ġewx biex negozjaw mana, iċ-Ċiniżi ġew biex intimidawna, iċ-Ċiniżi ġew biex jajdunna u jintimidawna biss. U inti fil-bidu ta' sena kont fiċ-ċina kien hemm Snjura Merkel li għaxar snin għaxar ċarti kienet hemmhekk biex jitkellem fuq il-produzzjoni eh, eċċessiva tal-azzar miċ-Ċina hemm ħafna industri tal-azzar illi kellhom jibdew mill-bidu għalhekk tal l-impenn taċ-Ċina vis-a-vis l-Kummissjoni Ewropea illi tnaqqas il-produzzjoni tal-azzar dan huwa kollu fals, fals tas U Għalhekk kif tixtieq illi aħna nkunu nistaw nżommu in eh, level ta' kwalifiki għax il-pozizjoniet huma kwalifiki kif ukoll il-kwalifika professjonali għall-Ewropej li għandhom dawn iċ-ċentri ta' azzar ta' apprendistat u ma tfol innovazzjoni. Bħala eżempju hemm eh, eh, xi elf tip ta' hemm 50% tagħhom illi jeżist ma jeżistux. Pereżempju 10 snin u għalhekk dan juri il-livell ta' innovazzjoni f'dan is-settur. Imma dan ir-ritmu xiftit xur eh, oħra daw se jiebu għax ma nistawx nżommu l-kolb d-dim il-kompetitività ċiniża u għalhekk għandna bżonn inħaffu. għanna bżonn mhux biss nimma nagħmlu monitoraċ, imma huwa urġenti issa il nwaffqu miżuri ta' anti-dumping palma jagħmlu l-Amerikani bi taxxi wkoll għax dawn huma dan huma ġibu biss sara magħhom. Jiena norbot ma qalet il-kollega rispett tal-ambjent il-riforma tal-ITS u koll li għed titħeja għaxem bżon nżommu ovvjament u nħarsu l-ambjent kif ukoll is-saħħa pubblika u s-saħħa tal-ħaddiema. Jekk li ties però ma tikkonsisti biss bħala taxxa jew eh, iva taxxa eh, oħra fuq il kontribuenti maħba l-importazzjoni sen ħaffu it-tmim ta' din l-industrija strateġika għall-Ewropa u għall postijiet tax xogħol. Grazzi. Yeah, I, I try to be a bit shorter than, than before. Mrs. Aguirre, uh, you raised the issue on... on Mela. Iva, ħazin meta dak li kun jintuża jiġi abbużat fuq il pasta tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea m'għandix leġiżlazzjoni, m'għandix setta li ġdinja kwistjoni tal-istati membri il-liġijiet u l-gvernijiet nazzjonali jiddeċidu x'inhuwa meqjus aċċettabbli jew le. U x'inhuwa limitu bejn l-internship u kuntratt ta' xogħol veru propju. Għalhekk diffiċli għalina biex niġġudikaw il-politika ta' xogħol tal-Istati membri. Ma trix tkun avukat biex tagħmel distinzjoni bejn kontrat ta' xogħol normali u dak ta' internship u jiena nħeġġeġ l-istati membri sabiex jużaw l-internship speċjalment fi ċirkustanzi fejn għandek żgħażagħ qiegħda. L-internship tajjeb biex dak li jkun jitgħallem dwar il-ħajja tax-xogħol u fl-istess ħin tagħmel xi ħaġa tkun okkupat. Aħjem milli tkun toqgħod bidek marbutin ma tagħmel xej għal żmien twil, imma naqbel ma'kom. L-internship ma għandux iħarba tis-suq tax-xogħol sostenibbli. Jeżistu ħafna prassi tajba f'pajjiżi fejn pereżempju dak li jkun iħossi li hemm problema f'dan il-qasam jista' jara xinu ma laqwa prassi ta' pajzi oħra u jitallem minnom. Signora u Signor Martan, intom it-nejn semmejtu l-azzar. Ħawġibkom fl-imkien. Iċ-ċina u l-produzzjoni ta' ċina fil-qasam tal-azzar hija ikbar mill-produzzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-kapacità però mhux f'kull każ individwali tfisser dumping. Ovvjament l-opportunità jekk inti jkollok kapaċità żejda tipprova tbit, tbieħ, jekk ma jgħax tbieħ, tittamel xi ħaġa bil-prezz u hemmhekk ikun hemm ir-riskju ta' dumping. M'għandix ċifra preċiża f'moħħi, ma smajt żewġ ċifri differenti ta' x'inhuwa is-sem tal-azzar fiċ-Ċina illi għalihem miżuri ta' anti-dumping. Min, kienem min għal 17% ta' l-azzar ta' ċina u kienem min għal 44% Iġifiri ma nafx eżattament xini jasweċiba preċiża, ma ta' tejdu li huwa żmien il-waqt li jintużaw strumenti tal-kustrumenti kummerċali, kummissjoni tużom daw meta kumpaniji Ewropej għajmu kustjoni u um, nanalizzaw ukoll il-każijiet Imbagħad niddeċidu jekk il-kumpanija impoġġu biex jew le taħdawna eh, l-istrumenti tad difiża kummerċjali. Fl-Istati Uniti huma jużaw daw l-istrumenti brata ħafna ksar mħaffa minna. Imma aħna ħankun qegħdin nibdlu il-pakket ta' DDI tagħna TDI jekk l-istati membri permettulna għanna ħafna proposti fuq it-TDI zanna proposti iżda mhux fuq il-miżuri kollha. Per eżempju, għanna stati membri li għadhom kontra it-tneħija parzjali ta' leisure duty rules, per eżempju. Ma ovvjament sta l konsili li jiddeċidi. Differenza bejn l-Istati Uniti u l-Amerika fil- miżuri kontra s-sussidji hija deċiżjonijiet Amerikani jittieħdu ħafna aktar spiss dim il-qorti u jitilfu bosta ħafna aktar drabi mill-Unjoni Ewropea. Imma aħna qegħdin nippruvaw intejbu s-sistema tagħna u rridu nkunu lesti li dejjem niddefendu l-kummerċ ġust. Il-Kummissjoni tippreferi aktar kummerċ miftuħ, aktar kummerċ ġust. Jekk inti tkun liberali fil-kummerċ, titkun lest ukoll illi tħares il-kummerċ ġust. Politika tal-kummerċ liberali ma jfissirx illi kollox jaddi. Speċjalment jekk ħajkun hemm affarijiet li qegħdin jagħmlu ħsara s-suq, inti tkun kapaċi li tiddefendi l-interessi proprja tiegħek imbagħad. Grazzi, issa Dominik Martan, kieġbuk. Eh, grazzi, Signora President, u wara l-intervent tal-kollega, jina ritnajt Viva Italia, u wara l-intervent tal Martan nishtiq najdlu illi mux u biss huwa Martan para kun jom u inti suppostajt il-kelma lili Dominik Martan imma Aziz Edward jina kont kontent ħafna illi tal-limt illi int favur protezzjonizmu raġonevoli. Imma kurjuża l-ħaġa inti biss tħares l-interessi tijak u titkellem biss meta jorqtu lilek biss. Issa l-indusja tal-azzar tolqotok allura titkellem int u titkellem fuq il-protezzjonizmu. Tant aħjar, mela, sur viċi president, hemm nammetti illi ton dinamiku ħafna tal-intervent tijak kważi kważi ħrixt mill-kalma tijaj. Imma nishtiq najdlek u kol illi int ilek fil-poter daw l-axħar deċenni l-Kommissjoni ila deċenni għaddeja u dak li qed fuqu punti strateġiċi, kompetenzi, l-miljoni ta' Ewropej li ma jafux jaqraw u jikdbu 20% tal-adulti minari kwalifiki, eccetera, eccetera, inti xiftit responsabli u kollu vera. U nittama illi inti mux qed tiskopri da kollu se tiskoprejt l-Amerika illum f'dan is-seklu, anki jekk aħna qegħdin dialogu strutturali fuq il-programm ta' ħilwa tal-Kummissjoni Ewropea għal-2016 Imma għanna bżon eh, nasbu fuq dawn 30-40 sena li għaddu, titkellem fuq pjan ta' investiment u tajt illi se neġu nifinanzjaw il-banek. Tajjeb wisq. Imma inti il-banek biss. Imma l-intraprizi, l-SMEs, kif ukoll eh, dawk li jaħdmu fil-settur privat ma jistennewx il-banek jiġu finanzjati minn ġdid imma huma għax huma għandhom proġetti fidejhom. Il-banek x'jagħmlu huma jselfu l-flus u inti taf illi ħasra din issa l-industrija tal-azzar tkellimna issa mhux se noqgħod nitkellem fit-tul fuq dan il-fajl imma fuq id-drittijiet soċjali issa. Sur Viċi President, illi toqgħod eh, tagħmel taħdidiet, konsultazzjonijiet tajjeb ħaġa pura u kasta. Imma inti biex tajt li tħeġġeġ l-Istat membri biex jużaw il-fondi soċjali u l-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni biex taffi il-ħaddima ismani minna waħda intkom tamlu kollox biex l-intraprizi tagħna jisparixxu ħanajlek mux tamel kollox, inti tam tamel xejn biex ma jisparixxu xumbat, eh, forsi ma taraw, eh, taraw il-popli u l-populizmu, inti mbaċ tamel tonfoq miljoni u miljoni għal kull eh, intrapriza imħabba li għandhom dawn il-ħaddima jidependu fuqhom. Ma naħsibx li djar ġulija. Minħabba mill-banda l-oħra, anki jekk is-Sur Berniski kellu ton dinamiku wkoll, imma wkoll jiena wkoll ma nistax bżonn nibqa' nibqa' kalm għax hemm parti minn wieħed mill-gruppi l-kbar illi huma qed jiddettaw dawn l-aħħar 30-40 sena il-politika ma kien attakk veru propju. Attakk tas-sew veru propju u eret ix-xogħol tal-Kommissjoni u l-intervent tiegħek. U inti rispondejt jiena kuntent ħafna imma se għattajli insegwi l-proġetti tijak fuq Twitter? Sur kummissarju, għana għanna bżon il-insegwi l-proġetti tijak pala tweet, ek dak li għattajt dan il-kredu tijak 21 ġunju tal-2016 eh, tassow l-argument tijak tassow ma nafx naħseb iċ-ċittadini tal-Ewropa kollha smajt samaw dak li inti għad, segwuni permezz ta' tweet se jkunu kontenti għom eh, siguri anki sur Berinski ta' sow eh, ta' sow xemson li najdlek anki jekk kien hemm dinamizmu fl-interventi għakunala għax jina edha jgħatawnek iktar minn erba minuti imma int smajt eh, ma smajtek titkellem fuq id-dumping soċjali, ma tant smajtek titkellem fuq it-TTIP, waqt jider fuq il-programm tijak, dan u għaftim ta' eh, skambju ħiles reġonevoli u ekwilibrat ma' l-Istati Uniti biex nsegwu negozjati ma' l-Istati Uniti. U nafu fuq it tita jek iġi accettat ikun it-tmim, it-tmim tal-Komunità Ewropea. U inti da tafu għax int eh, zazuħ intelligenti ħafna kikum ma l-ħaċ kommissarju, mistaqsija tijaj sempliċi int m'għandekx l-impressjoni illi illi wasalt kważi isek fuq it-Titanic, sur Komissarju. Fix-xifer tat-Titanic? You have finished. Last. Naddi l-kelma li senjura Ribeiro kjoġbok fidejk. Grazie ħafna, Sinjura President. polite to our guests here, Madam Chair. I cannot accept. Signora President, rridu nkunu aħna ma naċċettawx insulti minn nies mill-kumitat tagħna għal kummissarju li ġie hawnhekk mhux noffendu lil mistiedna tagħna. Jina, jina, jina meta insultajt l xaħat jina kont korret ħafna m'għandix bżol lezzjonijiet minn moralità minn għanna ħatagek. Le, le, ħadd ħat muha prezenti u taf għaliex sur kaza ta' prova tal-limni zom lezzjonijiet għalik. Yours, there are too many men in this world. Għawis irġil, għawġaw. <laughs> Senjura Ribeira, fidejk. Naċċettax li s-sur kaza jġudikani. Komprient kju kollega tenja għu maħlu tansju Mela, nista nifem li l-kollega ma tantx jixtieq jisma' li għandi xi ngħid, imma insomma ħan nitkellem mela bħala għallima u ex mexxejja ta' trade union. Ħad gost nisma' dwar il-prioritajiet illi preżentajtilna. Nibdew bil-bżonn illi nibnu aktar ħiliet bħala parti mill-aġenda tal-Kummissjoni Però inti semmejt punt importanti ħafna sur Viċi President. L-edukazzjoni u t-taħriġ u rridu nirrikonoxxu illi dawn huma elementi li ma jistgħux jiġu indirizzati mill-lum għall-għada. L-effetti jistgħu jinħassu biss fuq tul ta' żmien għax inkella kull moħa naraw huwa ħafna statistika u lob l-istatistika minnaħa tal-istati membri biex jagħtu l-impressjoni illi qegħdin jindirizzaw l-aspettattivi ta' riżultati ta' edukazzjoni u taħriġ ċaqwa u ħajkolli ngħidlek Viċi President. Importanti li nindirizzaw il-taħriġ tal-allima u mhux taħriġ inizjali biss, imma wkoll talim tul il-ħajja karriera ta' matul 30-40 sena l-alli ma jridu dejjem jaġġornaw ruħom dejjem jitalmu anke għabbazi ta' taħriġ xjentifiku jridu ninvestu f'dan it-taħriġ ġifiri jridu irreġġaw lura ċertu prioritajiet fil-qasam ta' taħriġ tal-allima illi kienu għadin jiġu promossi f'daw l-aħħar snin. Imbagħad dwar l-EFSI u l-promozzjoni tal-EFSI fl-Istati Membri. Kif eżattament se jsir dan? Fir-reġjuni l-aktar imbeda diffiċli ħafna għalina biex nikunu involuti fl-EFSI. Jina milla sores u diffiċli ħafna fil-reġjun tagħna minħabba d-daqs tagħna u l-fatt li aħna għajn mill-kontinent. Jina nishtiq kikun istidnek sur Viċi President Flasores nishtiq li E, ikonna aktar informazzjoni f'pajjiżi dwar kif nistaw nużaw dan il-pjan. U fl-aħħar fuq nota pożittiva. Jiena rapporter fuq is-semestru Ewropew għal dan il-kumitat. Aħna nixtiequ li insaħħu id-dialogu soċjali. Dan importanti ħafna għaliex Qoddimna għanna sfidi kbar u nis għadin jitkelmu dwar l-importanza ta' sostenibilta tal-welfare state u l model soċjali Ewropew. L-sfidi ekonomiċi illi għadin nifacċjaw u l-sfidi demografiċi u koll ma nistawx nindirizzawom jekk ma namlu xej dwar il-modell soċjali Ewropew kif nafuħ L-Ewropa hija biss perċentwal żgħir tal-popolazzjoni dinjija imma il-pagamenti soċjali tal-Ewropa jirrappreżentaw madwar 50% fuq livell dinji. U proċess ta' xogħol qed tagħmel su kummissarju. Grazzi ħafna nkellem il-miss. Eh, eh, Jiddispjaċini, is-sur. Għandi lista komplikata dil-ġimma, grazzi ħafna, Signora President, grazzi Vici President li jieta unek, sen zon fil-qosor diġa indirizzajt se kwistjonijiet li rrid inkelmek dwarhom. Irridek tkun aktar preċis dwar is-sitwazzjoni fir-Romanija. Għandna manna lebda bank li offra li, off, li jappoġġa il-pjan ta' investiment. Inti qed ukoll illi se jkollok iktar ta' ditiet mal-banek sabiex jinaqdu ma' dan il-programm jina nirrakkomandalek illi titkellem ma banek fil-Austria, fil-Germania fejnem il- Is-sede għax għanna bank wieħed biss rumen naf illi kellek laqa fi mal-president li kien ex-kummissarju illi għandu jifhem l-importanza tal-programmi tal-kummissjoni forsi wara din il-laqa tista' tajdilna xi diskutejtu aħna bħala Rumeni <clears throat> nixtieq nkun nafu x'intqal fil f'din il-laqa. Miktar avvenimenti fil-Rumanija issa, speċjalment dawn il-ġranet fejn is-sintki u li intlaħ li laħqu ġodda Jina nishtiq najn dan il-programmi, grazzi ħafna, issa l-axħar kallima, Signora Sander. Grazzi ħafna, Signora President. sur Vici President, jina nishtiq nir-ringrazzjak tal-li ġejt għawnek għall-laqatana u eh, mux bħal oħrajn eh, emmini ċerti kollegi, pro li mux edin għawnek, ma nasib li Kummissjoni Ewropea issa tista' tbiddel l-affarijiet mana deputati fuq livell Ewropew biex intejbu ix-xogħol fil-sat membri differenti. Mela, intkellimt fuq punti differenti jiena minna ħatjaj nixtieq ninsisti fuq il-kwistjoni tal-kompetenzi illi intkellimt ukoll fuqhom. Jiġifieri fuq il-kompetenzi nixtieq ngħid żewġ affarijiet l-ewwel net hemm il-ħiliet u l-kisba tal-ħiliet u jiena eh, nista' nista najt illi nista nappoġġak f'dak li għattint fuq il-livell ta' edukazzjoni nazzjonali u nixtieq ukoll ninsisti fuq l-appoġġ illi għandna bżonn natu għall-apprendistat illi jippermetti l żgħażagħ tagħna li kollhom eh, siq Eh, fil-intrapriża u fis-settur edukat tal-edukazzjoni, u għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna nabżon bżonn nappoġġaw l-apprendistat. Nixtieq insisti fuq l ħtieġa li niżviluppaw l-ispirtu tal-intrapriża fost iż-żgħażagħ tagħna għax jekk ikollhom dan l-ispirtu ta' imprenditorija, ikollhom il-kompetenzi u hekk eh, huma jkunu jistgħu forsi jiġu mħeġġin ukoll illi joħolqu l-intrapriża stess tagħhom u jkollhom il-kompetenzi għalmenu il perspettiva tagħna huma essenzjali. Issa meta nitkellmu fuq il-ħiliet fuq il-kompetenzi, apparti l-kisba tagħhom naħseb li hemm kwistjoni wkoll ta' l-arfin tal-kompetenzi li hija waħda essenzjali fil-fema tiegħi. Jiena niġi mir-reġun fuq il-frontiera fl-Alsas u għandna l-Ġermanja bħala il-ġirien tagħna u hemm rata ta' qatt pjuttost għolja minaħa l-oħra tal-frontiera eh, u nistgħu naqsmu dawn il-postijiet u għalhekk hemm ix-xogħol li għandna bżonn nagħmlu insitu mħabba taħriġ eh, tal-Franċiżi zazax ċittadini tagħna biex ikunu jistgħu jmorru jaħdmu fil-Ġermanja u qegħdin naraw ukoll hemm problema ta' eh, eh, ta' arfin għax tal-kwalifiki għax il-Ġermaniżi ma tantx jafu li huma l-kompetenzi li waslu għal kisba ta' diplomi u għalek, sur kommissarju, nstiqhu naf li ma l-istrumenti ma l-mezzi biex navvanzaw fuq il-kwistjoni ta' l-arfin tal-kompetenzi. Grazzi ħafna Vice President. Yes, Mr. Kabala. Thank you. Thank you very much. Grazie ħafna. E, Sir Martin madux għawnek, imma li kiku ba għawnek, kont najdlu illi Eh, tkun aħjar li taj Dominik Martan. Aħjar kieku għax għaw tnejna eh, Martan. U forsi aħjar li tagħmel din id-distinzjoni għax ngħidu sur Viċi President. Yeah, it's easy to hear this kind of criticism that EU has done everything. Huwa faċli tikkritika l-Unjoni Ewropea tajt li għamlet kollox ħażin. U tista' tikkritika huwa ġustifikat. U xi kultant ikun iktar onest però illi tispjega x'inhi l-kompetenza tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni u tal-politiċi nazzjonali. Imma dejjem ikun hemm dik l-istorja tajba. L-EFSI ma tiffinanzjax l banek. Lefsi ma tistax tagħmel dan, dan ikun kontra liġi. Lefsi għandha bżonn il-banek sabiex jiffinanzjaw il smis għaliex il-burro tal-lefsi ma jistax jirċievi mijiet tal-uf ta' rikjesti mill smis ikun impossibli kieku l-SMEs ikollhom jikkontattjaw lill-uffiċċju Luxemburg għalek emżon il-banek. Jina ninkoraġġixxi l nisa biex isegu lil kulħadd fuq Twitter għaliex huwa sors addizzjonali ta' informazzjoni jekk tkun interessati. Is-Sinjura Ribera dan huwa investiment fuq termin ta' żmien twil. Jekk tħares lejn id-digitalizzazzjoni u ir-raba revoluzzjoni industrijali nistaw diġa naraw is-sinjali tagħha u hemm sfidi fuq terminu ta' żmien medju u twil u irridu nibdew intejbu il-kwalità tal-edukazzjoni ma nistgħux tinsibu soluzzjoni waħda għal kollox. Però nistgħu naqsmu l-prassi u nistgħu il-pajjiżi tal-hemm il-ieħor dwar ir-reġjuni nista' nimmaġina illi jekk nieħdu in konsiderazzjoni il-swieq tal-SMEs il l-finanzjar jista' jkun diffiċli xi kultant għalhekk l-FC ħaseb illi l-finanzjament ta' SMEs f'reġjuni periferiċi jkun l-aktar mod faċli. Irridu inqajmu il-kuxjenza ta' banek u najdulom jekk jaraw x'tista tagħmel lefsi jistgħu imorru fl-uffiċċju aktar viċin tal-EIB u jibdew in-negozjati in-negozjati m'għandhomx bżonn ta' approvazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi. M'hemmx għalfejn ikun hemm id-dettalji kollha tas-sitwazzjoni ekonomika sabiex tistabilixi pjattaforma ta' investiment illi tfisser illi l-EFSI tista' tista' toffri xie finanzjament ta' kif forsi xi autoritajt pubbliċi u jina jgħadu fl-imkju proġetti ta' investiment u jgħajnu sabiex ikun hemm tal-finanzjament. Dak li Franza qed tagħmel ta' suċċess għal proġetti ta' efficienza ta' enerġenita u jina nikkom mm, ninkoraġġix li l-Greċja u l Kreta biex jagħmlu l-istess bħala fis-settur tat-turiżmu. Dwar ir romania jiena se niddiskuti mal-Banek Barranin fil-Bulgarija Ran Fajsen huwa wieħed mill-intermedjarju ma niftakarx l-isem Eżatt, imma dan jagħmel sens. Diskutajna mal-Ministru tal-Finanzi illi fem il-loġika wara l-efsi u inkoraġġixxi il-banessa biex iħarsu lejn proġetti ta' irrigazzjoni għaliex e, settur pubbliku qed jagħti sussidji lil dan is-settur e, bħalissa għalkemm mhux il-dmir tagħna aħna però għandna xi idea kif dan il-proġett jista' Jimbenna, nistaw jekk ikun hemm finanzjament eh, privat pubbliku nkun nistgħu insommu l-fondi għal proġetti oħra. Ir-rikonoxximent tal-ħiliet huma hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti fil- suq tax-xogħol fl-Ewropa. L-eżempju tiegħek huwa wieħed tajjeb u ħażin anke fil-żoni fejn in-nies jistgħu ilhom anzi jaqsmu il-frontiera għal għal sekli. Jekk ma jkunx hemm rikonoxximent, hemm il-problemi. Edin nipromovu l-inizjattiva ta' rikonoxximent ma kollox jiddependi mill-implementazzjoni tal-autoritajiet nazzjonali xi kultant smajt xi eżempji tajbin fl-Isvezja fejn l-autoritajt lokali ħadu l-ewwel pass anki jekku fidejn il-kompetenza tal-autoritajiet nazzjonali, l-autoritajiet lokali ħadu l-ewwel pass u bdew qablu il-kurrikulu bejn żewġ pajjiżi u tkellmu wkoll ma' imprenditori sabiex ikunu jafu x'ħiliet għandhom bżonn. Umbat jitkellmu mal-iskejjel fuq iż-żewġ naħat tal-frontiera sabiex janmu il-ħiliet li veru hemm bżonn. Ġifieri jista' jsir ħafna ukoll fuq livell lokali u nazzjonali. Dan huwa eżempju tajjeb u ħażin għaliex anke f'falsa sissib ħafna ostakli bħal f'żoni oħra. Nirringrazzjakom ħafna ta' diskussjoni u nibqgħu serb di kooperazzjoni. Grazzi ħafna sur Kanajnen. Are you ready to vote? Yes, this to vote out. Mr. Martin. Sir Martin. Eva. irrit najt li sur Sanders, li Signora Sanders li sur Kaza illi jista' jkun nitlaq xi għamil dan qabel ma beda l-vot, per eżempju. Monsieur Labello. Oui, Madame la Présidente, comme Monsieur Martin. Jura euh, President, pal sur Martin, illi jajdinna bil-problemi fizjoloġiċi tiegħu u però anki jekk mhux importanti u jista' joħroġ jagħmel li jrid barra mis-sala imma għalmenu għalmenu meta wieħed huwa elett u meta wieħed jinsulta persuna għalmenu eh, nibqaw biex eh, nisimaw ir-risposta ma setax imur jagħmel din missjoni tant importanti u forsi jistenna xi żewġ minuti biex hekk almenu jirrispetta il-dinjità eh, eh, repubblikana klassika u kenna noqogħdu nissubixxu eh, dawk il-minuti sħaħ tiegħu biex joħroġ mill-kalma tiegħu u jiena għat ma l-fejn nitlu f'dibattitu bħal dan anki jekk għanna aħna aħna jekk aħna eh, ma naqblux is-soltu meta nkunu qed jagħmlu s-siesta iktar mhux mid-dibattitu dan jiġi imma jiġi mill-fatt li wieħed ikun kiel ftit iktar tard. Allura meta wieħed isaqsi lill-Kummissjoni E, issa l-ewwel lezzjonijiet mis-sur Kaza u issa lezzjonijiet minn dan il-kollegina qatt ma kelli nider qudiem imħallef. Well, now we are going to vote. Mela issa ser nivvotaw dan id-dibattitu spiċċa u is-sinjura Djabalova għanda mistoqsija fuq xi ħaġa oħra. Grazzi, mhux se nitkellem dwar problemi fizjoloġiċi, ma dwar problemi proċedurali qabel ma mnaddu għal-vot jiena nixtieq nagħmel kumment dwar il-proċedura li tuża sabiex isir la tal mistoqsija għal dal-vot. Il-ġimgħa l-oħra l-gruppi ħattru shadows ħalli joħorġu din il-mistoqsija. Il-shadows qablu permezz email fuq il-kontenut tal-mistoqsija u ġiet finalizzata wara aħna proponejna fil-komitati il-mistoqsija l-kollegi. Il-bira fil sabba ta' flasġija, il-Sur Hendel bidel il-test tal-mistoqsija minna ma konsulta xedow Reporters u l-lum inqas minn 24 sija wara irridu nivvotaw dwara. Jiena sena nappoġġa din il-mistoqsija, pero ma naqbix mal-proċedura irrid mistoqsijiet orali li huma abbozzati mill president president u ma jkunx hemm il-bżonn ta' shadows aktar, grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Nifem li kien hemm xi kwistjonijiet dwar din mistoqsija orali, però aħna ser nivvotaw issa għaliex hija urġenti u rridu nadu għal plenarja f'Lulju sabiex tkun fil-ħin għal l-evalwazzjoni. Issa ser nivvotaw il-vot huwa miftuħ fuq il-mistoqsija orali. Il-vot, il-votazzjoni hija magħluqa. 42 jaqblu u ħadd kontra. You, It's not yeah. nominal. Huh? No. So, next item item 8. Next item. Il-punt li jmiss. il-abbozz ta' mill-Sinjura Jaxloveka fuq il-abbozz deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Konfederazzjoni tal-Iżvizzera u Repubblika tal-Kroazja. L-ewwel emenda dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, ma' il-vot fuq il-rakkomandazzjoni siħa dawk favur dan huwa vot elettroniku dawk favur. um, um, 45 favur, 2 kontra u l-vot finali elettroniku kol. Il-votazzjoni maluqa 44 favur, 2 kontra. Issa ser ngħaddu għal direttiva dwar l-ugwaljanza fl-impjiegi. Ser nibdew b'emenda 56 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, emenda 57 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, li betlieta dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu wieħed B, dawk fliber erba, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni paragrafu se nivverifikaw paragrafu wieħed libe erba, il-votazzjoni miftuħa. Hemm votzejiet tal-PPE. Il-votazzjoni issa magħluqa għad hemm votzejiet. Tajjeb mela, il-votazzjoni issa magħluqa u għaddiet 30 vot. Kompromess 10 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Ser niverifikaw il-votazzjoni miftuħa. Et nivvotaw fuq kompromess 10. Skużani, hija emenda 58, 59 u 60 dak favur da kontra astensjonijiet ma dewx. Votazzjoni miftuħa u issa votazzjoni maluqa. Mandiċ. Kompromessaxu dak favur, dawk kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 66 dak favur, daw kontra, astensioniet għaddiet. Fam 2 dak favur, daw kontra, astensioniet għaddiet. Fam 1 dak favur, daw kontra, astensioniet għaddiet. Libe 10 dak favur, daw kontra, astensioniet għaddiet. Libe 7 dak favur, daw kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 11 daw favur, daw kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 68 dak favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 70 daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 12 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 79 dawk favur, daw kontra, astensjoniet. Emma astensjoni waħda nasseb ser nerġgħu verifikaw, emenda 79 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. Hemm għal PPE. Iva tajjeb issa. 29 favur 14 ma joddux. Kompromess 13 dak favur, daw kontra, stensjonijiet għadda emmenda 81 daw favur, daw kontra, astensjoniet għaddit, emmenda 83 daw favur, daw kontra, astensjoniet għaddit, emmenda 85 daw favur, daw kontra, astensjoniet għaddit, emmenda 88 daw favur, daw kontra, astensjoniet għaddit, kompromess 14 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għadda. Emenda u design. daw favur daw kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 93 Iva daw favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 95 daw favur daw kontra astensjonijiet għaddiet għaddiet. Kompromess 15 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għadda. Paragrafu 7a, emenda 100 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit, Emenda 101 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit, Emenda 102 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit, Emenda 103 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ. Ser nerġu niverifikaw emenda 103 l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni issa maluqa. Għaddit b'25 vot. Emenda 104 dak favur, daw kontra astensjonijiet għaddit, emenda 105 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddit, kompromess 16 dak favur daw kontra astensjonijiet għadda emenda 109 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddit, Emenda 111 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddit kompromess 14 dawk favur daw kontra astensjonijiet għadda. Emenda 116 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 117 dawk favur daw kontra, astensjonijiet għaddit kompromess 18 daw favur, daw kontra astensjonijiet għadda, Emenda 126. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet kompromessa 17. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 130 dawk favur, dawk kontra, Aħjar nivverifikaw emenda 130 il-votazzjoni sa miftuħa. Votazzjoni maluqa. PPE vot zejiet. Iva tajjeb għaddit vot wieħed. Emmenda 132 dak favur, daw kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 131 ġiet irtirata, ġifiri emenda 132 għaddiet, issa emenda 133 u emenda 134 flimkien daw favur, daw kontra astensjonijiet, aħjar niverifikaw, tista ma taddix. Aħjar niverifikaw, votazzjoni miftuħa, votazzjoni samaluqa maddiċ għal vot wieħed. Emenda 135 dak favur, daw kontra, astensjonijiet, aħjar verifikaw il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni samaluqa. Għaddit 29 favur. Kompromess xin dak favur da kontra għadda. Emenda 147 u emenda 148 u 151 flimkien dak favur dak kontra stensjonijiet għaddew. Emenda 149 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 150 dak favur dak kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 100 53 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 21 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 160 u 161 fl-imkien dak favur dak kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 162 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddit emenda 163, wieħed erba u 60 flimkien dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 165 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 166 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddit, emenda 167 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddit, kompromess 24 dawk favur daw kontra astensjonijiet għadda, Kompromess Promess 22 dawk favur daw kontra astensjonijiet għadda emenda 178 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma d-dieċ imma aħjar niverifikaw emenda 178 il-votazzjoni miftuħa il-votazzjoni sta maluqa emenda did vot wieħed, kompromess tlieta u 20 dak favur daw kontra stensjonijiet għadda, kompromess 25 dak favur daw kontra stensjonijiet għadda, emenda 187 dak favur dak kontra stensjonijiet għaddit, emenda 109 dak favur daw kontra stensjonijiet għaddit, Emenda 193 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 197 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 198 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 199 flimkien ma' emenda 200 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet aħjar nivverifikaw il-votazzjoni miftuħa il-votazzjoni samaluqa għaddiet b'seba' voti issa naddu għal emenda 201 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet fam dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet fam daċ, dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet emenda 202 daw favur daw kontra astensjonijiet maddiċ emenda 203 daw favur daw kontra astensjonijiet maddiċ emenda 204 daw favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ emenda 205 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ, emenda 207 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ, kompromess 26 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ, kompromess 27 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għadda emenda 217 flimkien ma' emenda 220, 21, 22 u 23 dawk favur, daw kontra astensjonijiet maddewx. Emenda 224 dawk favur, daw kontra. Aħjar nerġaw noludejna dawk favur emenda 224 dawk kontra astensjoniet ma ddiċ emenda 225 dawk favur dawk kontra astensjoniet ma ddiċ emenda 226 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet emenda 227 dawk favur le din l-emenda waqet. Nadu issa għal libe sitta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Għaddiet kompromess 28 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 230 u 231 flimkien dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddewx. Kompromess 30 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda kompromess 29 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda emenda 241 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet emenda 243 dawk favur dawk kontra astensjonijiet aħjar nerġgħu nivvotaw dawk favur dawk kontra aħjar nerġgħu niverifikaw 243 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit bżewġ voti. Emenda 244 daw favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ kompromess 31 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet, għadda emenda 250 u wieħed u ħamsin dak favur taw kontra astensjonijiet għaddew emenda 252 dak favur taw kontra astensjonijiet għaddit emenda 253 dak favur taw kontra astensjonijiet għaddit fam dissa daw favur daw kontra astensjonijiet għaddit kompromess 32 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddak kompromess Anzi, ser nerġa' nifverifika kompromess 32 il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-kompromess għadda berba 30 vot. Kompromess 30 dak favur dak kontra stensjoniet għadda. Kompromess 34 dawk favur dawk kontra stensjonijiet għadda. Emenda 266 dak favur daw kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 267 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 35 dak favur daw kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 36 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda. Emenda 276 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet fam 12 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 37 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda. Emenda 279 dawk favur, daw kontra astensjonijiet Għaddit kompromess 38 dak favur daw kontra astensjonijiet għadda emenda 286 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddit emenda 287 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddit kompromess 39 dak favur daw kontra astensjonijiet għadda Emenda 291 dak favur daw kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 292 dak favur daw kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 294 dak favur daw kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 293 dak favur dawk kontra stensjonijiet ma ddiċ emenda 295 dawk favu. dawk kontra astensjonijiet ma ddiċ emenda 296 dawk favu dawk kontra astensjonijiet ma ddiċ Nerġu niverifikaw emenda 296 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni sa' maluqa. Il-emenda maddiċ bieħdu 30 vot. Emenda 297 daw favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet, Emenda 298 daw favur daw kontra stensjonijiet maddiċ. Anzi, għaddiet, tajt il-President. Emenda issa 299 daw favur daw kontra astensjonijiet Għajar niverifikaw. verifikaw emenda 299. Il-votazzjoni issa maluqa u l-emenda ma d-dieġ bitlin voti. Emenda 301 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 40 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għadda, emenda 306 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 307 dawk favur, anzi flimkien ma' 308 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għaddew emenda 309 flimkien ma' 310. Anzi, il-President tgħid 309 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu sal kompromess wieħed dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għadda, emenda tlieta daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda erba daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda ħamsa dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda sitta flimkien ma' emenda tminja daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddew, Emenda 9 flimkien daw favur daw kontra astensjonijiet maddex. Emenda 14 daw favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 12 daw favur daw kontra astensjonijiet aħjar nerġu niverifikaw emenda 12. Il-votazzjoni sa miftuħa u issa maluqa. L-emenda dil-żewġ voti, emenda 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddit, emenda 15 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddit, emenda 16 dawk favur, dawk kontra. Ma stajx nara sewa, ħjar nerġu niverifikaw emenda 16, il-votazzjoni sa miftuħa. Il-votazzjoni issa maluqa maddiġ bi 30 vot, emenda 17 dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet maddiġ. Issa il-premessi emenda 18 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiġ. Emenda 17 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiġ Emenda 20 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda anzi għaddiet. Emenda 21 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 22 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess 2 Anzi, nerġaw niverifikaw emenda 22 tejn il-President. Il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Hemm votijiet tal-PPE. Tajjeb, l-emenda maddiċ 30 vot kontra. Issa, kompromess tnejn dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Għadda emenda 25 dak favur, daw kontra, astensjoniet, għaddit. Emenda 26 dak favur, daw kontra, astensjoniet, għaddit. Kompromess li ta' dak favur, daw kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 31 dak favur, daw kontra, astensjoniet, għaddit. Emenda anzi kompromess erba dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda. Emenda 36 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddeċ, Kompromess 5 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 6 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda Emenda erbajn dawk favur daw kontra astensjonijiet. Ser nerġaw niverifikaw emenda erbajn il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. L-emenda ma d-dieċ. Emenda 41 dawk favur. Daw kontra astensjonijiet. biex inkunu żguri aħjar nivverifikaw. Il-votazzjoni issa maluqa maddiċ b'vot wieħed biss. Kompromess sebba dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda, emenda 45 dawk favur, dawk kontra astensjoniet għaddit, anzi il-President tajt ma diċ l-emenda, ser nerġan verifikaw l-emenda 45 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma diċ. B'astensjonijiet. Issa, fam e, dawk favu, dawk kontra, stensjoniet, għadiet fam fe, effe, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit, fam G, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit, fam he, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit, fam i, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit, fam a, it-tini parti. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit, fam je daw favu daw kontra astensjonijiet għaddit fam ċe daw favu daw kontra astensjonijiet aħjar nifverifikaw fam ċe il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit berba voti. Fam ke Le, anzi, naddu direttament għal emenda 47 daw favur daw kontra stenzjoniet għaddiet, emenda 48 daw favur daw kontra stenzjoniet għaddiet, emenda 49 daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess 8 daw favur daw kontra astenzjonijiet għadda, kompromess 9 daw favur daw kontra astenzjonijiet għadda, Issa nivvotaw fuq il-la bosta rapport ek kif ġi emendat. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni samma luqa. U għadda 46 vot kontra wieħed nifirħu r-rapport rapporter. Ir-riżultat ta' din il-votazzjoni se jiġi inkluż fir-rapport tas-soltu. Issa ser nivvotaw fuq il-font EGF u ser nibdew kompromess akka daw favur, daw kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 34 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 36 dak favur, daw kontra astensjonijiet, għaddiet kompromess i daw favur, daw kontra astensjonijiet, għadda. Is-Sinjura Anzi, le. Is-Sinjura Harkin, illum kellna xi suġġerimenti mill-Kumitat tal-Baġit sabiex inżidu mal-kompromessi tagħna għalhekk dan żdied mal-kompromess huma batu tliet proposti staħan aħna naċċettaw waħda biss għadek se najċini l-addizjoni, pero jiena pala rapporter mux se nkun etna podġa Di proponi li skont tradizjoni u id-drawiet tal-Stati membri l-applikazzjonijiet għal fondi tal-IGF jistaw jiġu sottometti mill-autoritajiet li jgħam ġestjoni tal-fondi strutturali fl-Stati membri jekk l-autoritajiet reġjonali għandu biżejjed rizorsi finanzjari sabiex jizguraw dan dinija hija l-żieda. Għanna nivvotaw. L-oġġezzjonijiet. No objections, uh, so... Uh... Maħġa oġġezzjonijiet mela votaw fuq l-emend ta' tas sinjura Harkin. Dawk favur u dawk kontra. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. The vote is... Il-votazzjoni maluqa. Vot wieħed. Inti? Maddiċ. Signora Harkin. Kompromess je, dak minn kon favur, dak kontra. Astenzjoniet għaddiet. Kompromess ke, dak favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 46 għal parti dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddit. it parti dak favur, dak kontra. Verifika ħalli kunu ċerti li kollox sew. Il-votazzjoni miftuħa fuq tini parti. Amenda 46, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 47 irtirata kompromessa li dak favu kontra sanzjonijiet għaddit. Amenda 49 le 51 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Kompromess emme dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess enne dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Anzi, dika taqa. Skużawni. Yes, inta. Inta swi is what. In ta' tlita ta' wkoll. Paġna 8. Inta 11 dok favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess jem favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 63 b'emenda orali. Oġġezzjonijiet? Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit? Amenda 65 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ? Verifika 65 il-votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed. Il-votazzjoni maluqa ma ditx b'disa voti. Budget 16 da favur kontra assenzjoni ta' dit. kompromess o favur minu kontra assenzjoni ta' dit. Compromise. Naddu għal kompromess e paġna 10. Sorry, we forgot the, <laughs> we forgot our compromise. Oh, sorry. Uh, compromise. Kompromess P, dak favur, kontra, sanzjoniet, għaddit. Issa. Paġna 10, kompromess E, dak favur, minu kontra, sanzjoniet, għaddit. Emenda 78, emenda orali, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 79, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Verifika elettronika fuq 79 il-votazzjoni maluqa maddeċ. Kompromess erre dak favur minnu kontra astenzjoniet għaddit. Reġi 11, paġna 12, dak favur, dak kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Esse favur, kontra, astenzjoniet għaddit.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 Reġi 20 taqa. Unaddu għal-emenda 93 ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda design u 95 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda u da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess V dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess W dak favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda Mija dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Budget seba lower party. Budget seba lower party minnu favur, minnu kontra, assenzjoniet għaddit. It-tielet parti dawk favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Kompromess X, dawk favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Emenda 107. Dok favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 108. Dok favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess waj, dok favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess zeta dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 116 minnu favur, minnu kontra astenzjonijiet għaddit. Verifika għal emenda 116. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ b-31 vot. Kompromess, anzi, għabenda 117 dok favur kontra Eġu namlu verifikax ħafna minnkom ma tollu xidejkom tajjeb. The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa but not many hands. <laughs> Compromise AA, those in favor? Compromise AA, dawk favul kontra sensiet għaddit. Compromise AB on page 19. Compromise B, paġa 17, dawk favur kontra assenzjoniet addit emenda 127 da favur kontra d għaddit. Kompromess għacċe da favur kontra d għaddit. Emenda 132 da favur kontra d għaddit. Kompromess għadde da favur kontra d għaddit. Emenda 130 da favur kontra astenzjonijiet għaddit. Verifika 138. Il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa maddiċ b'sid voti. Kompromessa għed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Reġi 13, paġna 22, minna favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Reġi 19, dok favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Kompromess AF, dok favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Kompromess AG, dok favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Amenda 150 dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 150 għaddit. Emenda 152 dak favur kontra sanzjonijiet. Niverifikaw jek ġiċ mwarba votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa fil fat maddiċ bżewġ voti kompromess e, stanzjoniet għaddit Komt 12 paġna 25 e, da favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 156 da favur kontra Astenzjonijiet. Aħjar verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Maddiċ. Biħdax il-vot. Emenda 157. Amendment 100. Minnu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Amenda 150, dok favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess AI, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess AI, dok favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Fam 10, dok favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Verifika. Verifika minn 10 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit b'vot wieħed. Kompromessa keda favur kontra astenzjonijiet għaddit. Aħjar neċekjaw imma. Votazzjoni maluqa. Mm, Xe tiġri? Għaddit. Emenda numru wieħed dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda tnejn dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda tliet dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromessa dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit Kompromess beda favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess A eleda favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 13 da favur kontra astensjonijiet għaddit. Komt B da favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess C da favur da kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess D daw favur u kontra sanzjonijiet għaddit. Dak favur dak kontra sanzjonijiet maddiċ. Amendi 20 dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. Amenda 21 dak favur dak kontra sanzjonijiet maddiċ. Kompromess dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess F dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess J dak favur da kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 29 dak favur da kontra sanzjonijiet ma' ditx. Fam A dak favur da kontra sanzjonijiet għaddit. Fambeda favur daw kontra astenzjonijiet verifika fan be, votazzjoni miftuħa il-votazzjoni maluqa u għaddit bżewġ voti ċer daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddit għaddiet naħseb bħal ta' qabla. We check. Verifika. Famċe. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet bżewġ voti. Mela, il-votazzjoni kollha kemm hija kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. 8 u 40 favur ħadd kontra proset. Congratulations to Marian Hart. Proset, Signora Harkin, għal dan il-rapport. Yes, and the voting result. Il-riżultat tal-votazzjoni ovvjament dejjem ħajkun fir-rapport. Nistaw naddu mela għal votazzjoni li jmiss il-direttiva ta' servizzi ta' posta ta' surbaħ u nibdew bil-kompromess għada favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda AK anzi kompromess ċe kompromess ċe minu favur kontra sanzjonijiet għaddit Mena minja dak favur. Kontra. Astenzjoniet ma ditx. Amenda dissa dak favur. Kontra. Astenzjoniet ma ditx. Kompromess B dak favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Kompromess D dak favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit Emenda 21. Paġna li mez, dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Verifika elettronika. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa.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 Emenda 24 u emenda 38 flimkien. Minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 27 dak favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 29 dak favur, dak kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 30 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess F dak favur dak kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess ġed dak favur dak kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess sakka dak favur dak kontra assenzjonijiet għaddit u emenda 45 dak favur dok kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 46 dok favur dok kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 47 dak favur dok kontra sanzjonijiet maddiċ. Emenda 48 mistoqsija orali mill-SND. Emenda orali, dak favur, dak kontra, astenzjonijiet, niverifikaw votazzjoni miftuħa. You have all voted. Kulħat tivvota l-votazzjoni maluqa. Hemm xi bil magra We have to repeat it, sorry. Oh, what's the problem?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 kontra sanzjonijiet għaddit. Amanda 57 dak favur dak kontra sanzjonijiet għaddit. Għal amenda 58 hemm talba mill-grupp tal-SND appoġġat minn Sur Bach, rapporter, biex nivvotaw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 Uh, and if this is adopted jekk dan jiġi adottat din is-sentenza tiżdied mal-kompromess i fl-aħħar. Tista' taqblu ma' votazzjoni parzjali? Ejfa, iva, ma mela nivvotaw fuq dan. Minu favur? Kontra astenzjonijiet għaddit. 59 dak favur kontra stanzjonijiet għaddit. 60 dak favur kontra astanzjonijiet. Verifika. Trazzjoni miftuħa. Fuq 61 għedin u il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 63 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess jedok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess kedok favur dok kontra astenzjonijiet għaddit. Tlita sabajn dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 74 dak favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 75 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 76 dak favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. Kompromess sera dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 81 dak favur dak kontra astenzjonijiet ma ddiċ Emenda 82 daw favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Verifika emenda 82. Il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. Il-riżultat huwa dak li għanna fuq l-screen. Ġifiri maddiċ. 83 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emmeda favur kontra assenzjonijiet għaddit. La bozza l-opinjoni kolla kammi eh, kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni issa maluqa għaddit.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 anzi għanna punti interessanti eh, tripartita għal Zaza u We'll give you one minute to leave those of you. Għandkom minuta biex titilqom is-sala dawk minnkom li ma tixtuqx tismaw x'għandu jxjajt is-sur sokor. Okay, uh, then we start uh, with the, uh, the new item on the agenda, uh, uh, the tripartite social summit for growth and employment. Mela, naddu il-kelma issa l-sur Sogor li huwa responsabli mir-rapport fuq iż żaza u l-qatt. Sur Sogor fidejk. Mela kif tafu f 2003 waqqafna il-prassi li ta' laqat ta' livell li bej il-Kummissjoni, presidenza tal-Unjoni Ewropea u l-imsieħba soċjali tal-Unjoni Ewropea fl-istrateġija tal impiegi fl-Ewropa, l-istrateġija tal-Lisbona u l-istrateġija Ewropa 2020. Mill-referenti ta' TSS kienet avveniment separat mill-laqat tal-Kunsill Ewropew li faċili tal-iskambju ta' opinjonijiet fuq l-ola livell bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-imsieħba soċjali tagħhom. Sakan taħal fis-seħħa ċertat tal-Lisbona, l kienu mmexxija mill-Presidenza tal-Kunsill u Presidenza tal-Kummissjoni flimkien, imma wara il-Trattat tal-Lisbona kien hemm bidliet istituzzjonali kbar. L-ewwel nett inħoloq ir-rwol tal-President tal kunsil tal-Ewropa tal-Kunsill Ewropew u inkluda il tripartit tas-Summit Soċjali fit-TFU u rikonoxxa il-rwol li għandu għal dialogu soċjali Ewropew it-Tata tal-Lisbona tira wkoll il-bażi legali 202 t ICT. U dana kollu bassa biex biddel bażi legali illi lat kien ibbażat fuq u sissa fil-fatt qed kienet kellu kien qiegħed minna l bażi legali sa midħul fis-seħħ tal-Tata tal-Lisbona l-elementi ewlenin bil- Laħ ħajnbidlu bid-deċiżjoni ġdida ta' kunsillu ma' dan il-bażi legali ħajkun artiklu 352 tat-TFU. Ir-referenza tal-istrateġija tal-Lisbona ħad inbidel għal referenza tal-istrateġija Europa 2020 l-għamla ta' TSS ħatkun għet inkludu l-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni, il-President tal-Kunsill, l oċe presidenti sussegwenti u l-imsieħba soċjali. Għabbażi tal-prassi riċenti, TSS se tkun edha tiltaqa l-inqas darbtejn fis-sena u mhux darba kif hemm fid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-2002. Il-Parlament Ewropew ukoll ħajkun informat dwar riżultat ta' diskussjonijiet. Hawnhekk fil-Parlament aħna nafu bil-wol ċentrali li għandu dialogu soċjali Ewropew fil-funzjonament bl-antoppi tal-ekonomija tas-suq tagħna. Dan kien ta' benefiċċju għal ħaddiema u għal min iħaddem kif ukoll għall-ekonomija u s-soċjetà kollha kemm hi. Sabiex insaħħu l-governanza ekonomika, jekk aħna tassew irridu jkollna ownership tal-politika u u implementazzjoni effettiva ta' deċiżjonijiet li nieħdu allura importanti illi l-imsebba soċjali jkunu involuti fil proċessi kollha u dibattiti politiċi kollha. Apparti dan id-dialogu, s summit tripartita u wieħed mill-opportunitajiet ewlenin sabiex intejbu Eh, l-involviment tal-imsieħba soċjali fil-koordinazzjoni tal-politika eh, tal-impjiegi u l-politika soċjali tal-livell Ewropew. Għalhekk huwa importantissimu li l-imsieħba soċjali kollhom il-possibilità li jinnegozjaw mal mexxejja Ewropej fuq l-ola livelli fil-qafas tal-konsultazzjoni din hija kondizzjoni essenzjali sabiex naċċertaw li jkun hemm proċess ta' teħita deċiżjoni ġust u effettiv. Aħna nirkonoxxu bżonn illi jkun hemm deċiżjoni tal-Kunsill ġdida li tieħu konsiderazzjoni Is-sistema legali u istituzzjonali ġdida li daħlet fis-seħħ sa mill-adozzjoni ta' Trattat ta' Lisbona aħna nilqgħu wkoll bosta titjib ieħor fi deċiżjoni finali, pereżempju frekwenza akbar tal laqas kif ukoll il-fatt li l-Parlament il parlament ħajġi informat bil-riżultati ta' diskussjoni ta' dan is-summit imma aħna jiddispeċina li wieħed mill-iktar punti ewlenin li aħna tlabna għalihom fir-rapport interim tal-Kumitat tal-Impjiegi li l-President tagħna jiġi mistieden b'mod permanenti ma ġiex ikkonsidrat. Meta wieħed iqis il-wol ta' kol-leġislatur tal-Parlament Ewropew f'ħafna mill oqsma tal-politika tas soċjali u tal-impjigi naħseb li ma konniex qegħdin nitolbu ħafna jekk aħna rridu niżguraw li jkun hemm dialogu effettiv u qafas leġislattiv koerenti f'dan il-qasam u huwa għalhekk li jiena qed nipproponi li l-Parlament jaċċetta fil-plenarja biss tad-deċiżjoni tal-Kunsill wara li nkunu ċivejna konferma bil-miktub mill-President tal-Kunsill Ewropew u mill-President tal-Kummissjoni illi il- prassi um, permanenti illi il-president tal-Komitat Empli jiġi uh, mistieden tibqa għaddejja anke fil-ġejjini. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa niftaħ id-debattitu jekk hemm xi ħadd jiġifieri illi jixtieq jagħmel kumment. Is-Sur Marta. Iva, jina Edward Marta. Jiena se nitkellem flok eh, Gijom Balas, ma setax ikun hawnhekk magħna llum jiskuża ruħu, imma jixtieq jorbat ma dak li qal ir-rapporter li hija ħasra illi l-Kunsill u l-Kummissjoni b'ċertu miżura ma urox. anki jekk rridu jippromovu dialogu soċjali mal-unions, ma tkellimx fuq dan il-dialogu internazzjonali. Hija ħasra illi is-summits il soċjali ta' tlet partijiet ma jkoprux il-Parlament Ewropew bil-invit sistemiku eh, tal-presidenza jew il-presidenza ta' dan il-Kumitat Parlamentari. Gijom Balas jappoġġa l-pożizzjoni tar-rapporter u koordinatur tal-Kumitat Empli u jaħseb li l-Parlament Ewropew eh, ma jgħatu jagħti l-approvazzjoni aħħarija tiegħu kif qal ir-rapporter wara biss illi jkun ċeva l-approvazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni biex il-President tal-Komitat Empli eh, jiġi mistiden. Grazzi. Well, the floor is open for those who want to take them. Madam Harkin. Signora Harkin, grazie ħafna, fil-qosor ħafna. Naqbel bisħiħ ma' rapporter Għana deġa diskotena din il-kwestjoni fil-laqa tal-koordinaturi għanna bżon li konna konferma bil-miktub mill-Kunsill. Illi tkun prassi standard ġifiri normali illi president tal-komitat jiġi uh, eh, mistiden. Eh, naqbel ma' s-sur sogra, ma' jistax ikun hemm dialogu jekk is-sitwazzjoni ma tkunx hekk. Dan huwa l-minimu ta' il ħaġa basika li hemm bżonn issir. Grazzi. Okay, <clears throat> uh, I suppose uh, uh, that is... Iva, grazie. Dak li nishtiqu unajdu illum. Umbat naddu għal-plenarja, settembru tal-2016. Iva, mela, forsi jem xaħat mill-Komissjoni għawnek li jishtiq, jow tishtiq iżid xaħġa pjuttost? Please. Iva jekk joxbok, nadilek il-kelma. Sna President, grazzi ħafna l-Komissjoni tiħu nota tal-kummenti ta'kom. Attualment din is-sitwazzjoni tiġi diskussa u se ninformawkom meta tittieħed id-deċiżjoni x'fil-Parlament jiġi ovvjament informat. Nittamaw il-deċiżjoni tkun waħda ta' sodisfazzjon għalikom. Grazzi. Thank you. Tajab wis, mela, issa for amendments. Number six. This one, deadline for amendments. Okay. Uh, the deadline... L-iskadenza għal emendi hija s-27 ta' Ġunju fl-offsinar. U l-emendi imresqin fil-komitat jikunu ammissibli biss jekk lan tkun eh, li marru lura mir rakkomandazzjoni tar-rapporter kifat qabel se konna sessjoni plenarja mbagħad settembru wara l-pawza tas-sajf. Issa nibqgħu għaddejjin għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna. Punt 12. Opportunitajiet ġodda għal kummerċ żgħir ta' trasport, speċjalment il-modelli ta' kollaborazzjoni u sanad il-Kamra is-Sinjura Ġentile. Grazzi. Iva, nixtieq nirringrazzjak, President naħseb nemmen anzi ċerta illi diskussjoni fosna illum fuq din it-talba minnaħa tal-Komitat ta' Trasport toffrina l-opportunità wkoll illi inkunu nistaw u koll nitkelmu fuq affarijiet importanti bħal kumpaniji, l-intraprizi u il-kwalità, il-kontributi t-istatati f'qafas modern għal dawk li mal moderni ġodda. Is-suġġett ovvjament huwa l-qalbna ħafna x'dak huwa dak tax-xogħol u l-kwalità tax-xogħol, viżjoni wkoll illi hija iktar aqlija u issib posta fit-talba illi aħna illum qegħdin naraw b'mod dejjem iżid illi dejjem jiġu mill-konsumaturi. Għalhekk is-suġġett tal-kumpanija tal-intrapriża tax-xogħol tal-kwalità tal-offerta f'grid illi ma tistax ma tkunx marbuta ma dritt tax-xogħol għal post tax-xogħol u il-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol. Diskussjoni illi sa fejna fjien għanna bżon nkunu impenjati aħna u nkunu miftuħin għal kull tip ta' suġġeriment minkejja diffikultajiet li aħna se nintaqgħu magħhom minħabba il-karatteristiċi speċifiċi ta' dan is-suġġett f'kull stat membru. U għalhekk il-suġġett tal-ekonomija u tal u huwa suġġett li huwa interessanti ħafna hemm talba l mobilità għal trasport biex ikun hemm aċċess illi da li nitalba umbat torbot mal-spejjes u tista tkun u kol strument ta' ġlieda kontra il-faqar ta' jew in-nuqqas tal-opportunitajiet mhux biss il-faqar ekonomiku għalhekk mobilità li tkun eh, prezz aċċessibbli imma dejjem viżjoni illi skonti għanna bżom ximot mod jew ieħor nifakaw fuqha. Dan il-kuntest nixtieq ngħid li trasport privat għalina huwa servizz pubbliku u għalhekk kif nistgħu nigarantixxu lill konsumaturi u lil ħaddiema f'din il-grid jew dan il-qafas tal-proċeduri amministrattivi qed nitkellem pereżempju fuq l-awtorizzazzjoni mhux biss ta' minu trasportatur imma wkoll tal-pjattaforma diġitali illi tigarantixxi u tippermetti dan is-servizz. U għalhekk għandna bżonn niverifikaw jekk dawn is-servizzi mod partikolari dan tal-aħħar ġifier ta' ġestjoni tal-pjattaformi diġitali jagħtu servizzi ta' medjazzjoni u għal daqstant għandhom bżon iġu u koll jew le e, intaxxati. U għalek kif nistaw norbtu dawn l-esigenzi, dawn it-talbiet ta' trasport li sta' jkun innovativ mal-kwalità tal-post tax-xogħol kif ukoll tat-taxxa u tar-regoli biex hekk nevitaw illi jistaw fil-xejt stati membri jienħu u kol kustjoniet ta' social dumping. Idir li dinja diskussjoni interessanti li forsi se tanticipa u kol momenti oħrajn eh, ta' taħdidiet u għalek ek nasib li tajba li għanna grid ta' valutazzjoni illi tista' titkellem fuq tista' tattira l-attenzjoni tagħna fuq xogħol ta' kwalità garantit u imħares meta mqabbel mal-kwalità tas-servizz moti u din l-idea ta' intrapriza intrapriża żgħira li għandna bżonn nipprotiġuha u tiġi garantita wkoll fil-kompetitività fuq il xogħol u fuq is-suq fid dal ta' dawn il-modelli il-ġodda u aħna għanna bżon nkunu lesti nirreflettu għalhekk jiena nistenna li jkun hemm taħdidiet, konsultazzjonijiet, diskussjoni aperta, eh, emendi. Eh, biex għax dan huwa suġġett wara kollox importanti ferm. Thank you, Mr. Grazzi, is-Sur Schulz mill-PPE. Signora President, nixtieq nirringrazzjak. Signora Gentile jistħoq ilha nifirħila għax semmit punt importanti ħafna li ta' bil-forsa nabżaw ninkluduhom dan il-modell eh, tal-intrapriża tal intrapriża tal kumpanija ta' trasport, per esempio servizz ta' xara bank, xi ħaġa li ġib innovazzjoni maħħa u toffri opportunitajiet ukoll għal iktar postijiet ta' xogħol. Per esempio suq ta' taxis eh, fl-Ewropa huwa regolat ma tantx ikun hemm permessi, licenzi u u hemm ħlasijiet għoljien ħafna għal dawn il-liċenzji ovvjament bada jiġi rifless fuq il-prezz li ħallsu l-konsumatur għal xi vjaġġ u għalhekk dawn in-nies li forsi m'għandhomx kwalifiki jew kwalifiki baxxi jew migranti jew min m'għandux kwalifiki, kulħadd jista' jirreġistra mod diġitali jistgħu jużaw anki smartphone u jibdew permezz ta' app b'ħeffa kbira u dan huwa approċċ mhux invażiv, dan huwa vantaġġ. U naħseb dawn l-affarijiet għandhom jiġu riflessi fir-rapport qed nara ftit riski biss biex noħolqu pjattaformi għal kummerċ ta' trasport u kumpaniji pereżempju żgħar f'żoni rurali fejn m'hemmx eh, trasport pubbliku disponibbli. Naħseb servizzi ta' trasport huma meħtieġin hemmhekk hekk ġifir ma tantx hemm ostakli biex wieħed jidħol fuq il-suq tax-xogħol jekk pereżempju għandu liċenza tas-sewqan. Ġifiri jistgħu jibdew jaħdmu mal lowen M'hemmx bżonn laqas li bħekun jaf fit-territorju għax kważi kull vettura għandha eh, GPS jew wieħed jista' juża smartphone u hekk forsi nistgħu noffru iktar postijiet tax-xogħol speċjalment tal persuni ma tantx għandhom kwalifiki u jiena x'naħseb fis-settur tal trasport meta mqabbel ma' setturi oħra, it-talba forsi mhix daqshekk għolja. U tibqa' hekk. Se jkun hemm vantaġġi ċari għal postijiet ta' xogħol, iktar flessibilità, speċjalment fejn wieħed jaħdem u kemm jaħdem għal ġustament għal differenti u kol, ġifiri wieħed jista' jorbot per eżempju b'mod bilanċat il-ħajja ta' professjonali u dik privata għedin nitkelmu fuq kumpaniji zzar, ma għedin nitkelmu wkoll fuq il-livell iktar baxx ġifieri dawk in-nies li għadmu għarrasom u din l-ekonomija kollaborattiva tista' tajn ħafna hawnhekk. Għax minn din l-indipendenza nistgħu naraw żvilupp rejn servizzi ta' valur iktar olin. Issa, id digitalizzazzjoni ta' settu ta' trasport hija ħaġa pożittiva prova importanti il-leġiżlazzjoni diġà insisti tiġi ukoll eh, implementata. U kollox iġi implementat ma narax biss, ma narawx u ma nimminawx il-lat soċjali. Qed nar iktar opportunitajiet biex istat kollu sem f'dak li qed jiġri, forsi iktar mis-soltu jekk tippermettili forsi xi kummenti pjuttost kritiċi jew ta' kritika fil-paragrafu erba' meta nitkellmu fuq ix-xogħol prekarju jew min jaħdem għal rasu din hija xi ħaġa li problema għalina ma nafx għaliex eżatt xi nfissru u mbagħad it-total liability responsabilità totali fuq is-servizzi ta' trasport għandna bżonn forsi nitlu iktar fil-fond imma minkejja da kollu nixtieq nirringrazzja l-rapporter speċjalment għal kollaborazzjoni futura li se jkollna. Nieħdu l-emendi u naħdmu flimkien. Grazzi ħafna Paloma Lopez. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nżomm fil-qosor ħafna l ewwel qed nixtieq nirringrazza lis sinjura Gentile għal opinjoni illi qabad biċċert it-triq tajba Meta impriża titwaqqaf fil-servizz tat trasport jiġu applikati dawn l-istandards li huma fis-seħħ f'dan is-settur ma nistawx li konna dawn l-operaturi illi kunu palzament operativi u neħu il liċenzji jew eh, Ġifieri għalhekk dawn il- dawn il imprenditori iż-żar jew pereżempju il carriers jew it-trailers jekk ikunem hemm eh, xi settur ieħor għandna bżonn napplikaw għall operaturi kollha. Iġifieri l-indipendenza għal fatt illi dan l-intapriża tuża pjattaforma ġintali jew le. Niġa t-tini punti għaj, ġdida kontra social dumping, il-proliferazzjoni ta' kumpaniji żgħar jew autonomi jew privati ġifiri fil-persibstituri ta' trasport bħal trakkijiet ma jitx ikunu dependenti fuq l-operaturi il-kbar tal-SMEs jew ta jew ta' trasportaturi illi jisfruttawhom fuq dan is-suq tax-xogħol sejra l-lar. U għalhekk id-diġitalizzazzjoni u l-ħolqien ta' servizzi ta' netwerk jistgħu jikontribwixxu bot modernizzaw u jitejbu l-operat ta' settur imma u drittijiet tal ta' dawn it-trasportaturi ovvjament għandhom dritt għal xogħol dinji u ħajja dinja. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna Kozma Latowski. Grazzi ħafna, President. Fisem. Is-Sur Zotowski nixtieq nagħmel xi ftit kummenti li huma indirezzati l-iktar għas-Sinjura Ġentile. L-SMEs huma settur l-iktar dinamiku, iktar minn 30% tal-ħaddiema huma eh, jaħdmu f'dan is-settur, it-trasport huwa settur speċifiku ħafna. fil-ferrovija fl-avjazzjoni ma tantx hemm lok għall smis Imma reċentement rajna il l kreattività u l-ispirtu ta' imprenditorija tista' jistgħu jneħħu l-ostaklu joħolqu modelli kummerċali ġodda u jiġbru fl modelli trasport ta' trasportazzjonali ma' teknoloġiji l-ġodda, per eżempju, dawk li ma' servizzu ħlasijiet. L-iktar ħaġa kontroversali ovvjament huwa trasport fuq l-art. Il-modelli il-ġodda qed jolqtu s-suq tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Is-Sur Svatowski jemmen illi l-opinjoni tagħna hemm bżonn jara b'mod onest l-opportunitajiet u l perikli offruti minn dawn il-modelli il-ġodda. Għal ħafna żgħażagħ joffru perspettiva ta' impieg, joffru kondizjoni ta' xogħol flessibli, imma jikkostitwixxu wkoll periklu reali. Għamin jipprovdi is-servizzi u jaħdmu bil it-teknoloġija analoga. Il-ħaddim għandhom sonni ikun rimħarsa mill-effetti negattivi tal-burokrazija sakemm jobdu il-liġi il-kumpaniji għandhom bżonn ikun permess li l-om jagħmlu kummerċ tagħhom, il-negozju tagħhom. U s-suq digitali l-ġdid ma jridx jiċħat il-ħaddima mill-li gawdu mid-drittijiet tagħhom, is-sur Zofski jagħmel bilanċ biex jisib għamla ta' klim illi mhux se jagħmel diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema, kontra l-intraprizi, l ħaddiema kontra l imtraprizi l u negozji u l-anqas kontra il-konsumaturi. Ovvjament, se jkun hemm l-emendi mbagħad li se jibgħat grazzi ħafna Sinjura Hawken. Nadilek il-kelma grazzi ħafna President u l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter tal-opinjoni tagħha. Hemm ħafna dejat eh, tajbin hawnhekk u żgur se jkollna kooperazzjoni tajba ta' bejnietna. Għalija għax dan huwa settur tant ġdid u hemm ħafna affarijiet li ma nafuhomx. Il-modell Ewropa huwa frammentat ħafna attwalment hemm affarijiet differenti qed jiġru fl-Istati Membri kollha din jagħta sew ta' sfida biex nipprovaw insibu kif qal il-kelma ta' qabli dan il-bilanċ bejn il-konsumaturi, il-ħaddiema u s-servizzi provduti, eccetera, eccetera. U għalhekk minn din il-perspettiva naħseb illi se nibdew vjaġġ twil. Ovvjament, u wkoll benefiċċja l-individwi u opportunitajiet ġodda għal postijiet tax-xogħol. Għandna l-possibilità li jkollna arranġamenti tax-xogħol flessibbli u għal dawk li jidu jamlu għedni ħaġa pożittiva għall-aħħar, sors ġdid ta' dħul se nitkellmu fuq dan il-balanċ bejn il-ħajja personali u dik professjonali kif ukoll l-ekonomija kollaborattiva għandha rwol biex tikkontribwixxi għal dan kollu ovvjament imbagħad il-konsumaturi jiġu offruti mbagħad servizzi ġodda, hemm iktar kompetizzjoni, e, teżisti sfida wkoll għall-operaturi li diġà jeżistu u f'dan il-kuntest hemm bżonn insibu mezz kif nistgħu nisguraw xi tip ta' trattament indaqsa l kulħadd U naħseb, forse meta nitkellmu fuq l-ekonomija kollaborattiva, nixtieq ngħid ukoll illi ittina l-possibilità ta' prioritajiet motija għall asset sharing għal sim ta' lassi u għalhekk dawn huma kollha jagħmlu part din l-ekonomija kollaborattiva dawn huma kollha aspetti importanti u pożittivi. Naħseb li hemm ħafna kwistjonijiet u ehm, ħafna um, livelli differenti fuq dan it-tip ta' regolamentazzjoni dak li diġa għandna, dak li huwa NIS. kif nistgħu nittrattaw da kollu għax hemm sfumaturi eh, bejn il-ħaddiema dak li ħadmu għal rashom il-konsumaturi, il provedituri tas servizzi, ecc. U naħseb kif għad iva ħafna livelli differenti u sendumu niddiskutu dan is-suġġett naħseb hemm ukoll ċerti inċertezzi eh, legali fuq id-definizzjonijiet jekk dan għandu x'jaqsam mal-provvedituri tas servizzi, l-intermedjarji, eċċetera U naħseb meta wieħed ikollu din it-tip ta' nuqqas ta' ċertezza illi jista' ixekkel il-kompetizzjoni ġusta. nasib l-ekonomija kollaborattiva minkej l-fatt li hija żviluppata mhux ħażin ċertu stadju minn perspettiva għada tinħoloq. U kont qed naqra reċentement forsi mhux rilevanti hawnhekk imma biex nurikom kemm nistgħu morru lil in ta' turizmu per eżempju. Eh, kif namlu kif qed ngħidu bl inglis share Mini, ġifiri, ġifieri jkun hemm iktar persuna waħda tikol l-istess ikel għal daqstant għandna bżonn ta' dan din il-kollaborazzjoni, dan il-qsim. U ċerti mill-suġġerimenti tar-rapporter fuq il-kontroll u fuq il-levitar tal-kontribuzzjonijiet soċjali u nkunu nafu li mumma definizzjonijiet ċari biex jek nkunu nafu biex xedin nitkellmu nista' naqbel u nistenna bil-ħerqa għal naħdem għal rapporter Grazzi. Grazzi ħafna issa Laura Aġe. Grazzi ħafna President u grazzi u koll il-kollega Gentile għal din il-proposta tal-opinjoni aħna nistaw naqblu ma tfassil ta' din l-opinjoni minn ħafna punti illi resqet il-kollega. Xuħut mill-kommenti tagħna għandhom xaqsmu l-ewwel net il-ħtieġa li nenfasizzaw illi illum il-proċessi teknoloġiċi anki dan is-suq waħdin digitali mhux biss jista jipprovdi dak il-valur miżjud għax memx bazi komuni u maqsumin illi jipermettu dimensjoni biex ma jkunx hemm diskrepanza ulterjuri bejn istat membru li tkun importanti l-ħaġa li nenfasizzaw biex ikun hemm implementazzjoni sħiħa tal-suq waħdini diġitali huma neċessarji punti tatlu iktar komuni u li wieħed jista' jaqsam anke l-fatt il-proċessi teknoloġiċi bħal diġitalizzazzjoni stess huma fatturi illi b'xi mod jew ieħor jistgħu jkollhom konsekwenzi negattivi. Għax fil-proċess stess teknoloġiku ma jkunx hemm aġġornament tal-ħiliet u l speċjalment fis-settur tal-SMEs tesisti nuqqas ta' konformità bejn l-iżvilupp teknoloġiku, il-ħtieġa illi wieħed jaddatta ruħu għal din dan l-iżvilupp kif ukoll in-nuqqas ta' kompetenzi ta' ħiliet u għalhekk il-ħtieġa li nżidu mat-taħriġ il kontest Aħna naqblu mal-kollega fuq il-punt erba' għax iva joħloq problemi sostanzjali fuq ix-xogħol ta' prekarjat fuq ix-xogħol tal-settur privat fuq, fuq dak li huwa tal- uh, suq moħbi kif ukoll fuq is-social dumping u da kollu ixekkel u jirrażżan l-iżvilupp tal-SMEs. Aħna r-rakkomandazzjoni tagħna tkun illi kunem trasparenza massima, per eżempju, meta jenataw it-tendes kif ukoll il-subcontracting għax ta' spiss, meta jiġu motin daw ikun hemm lok għal atti illegali, għal mġiba li mhijiex tajba, mhix pożittiva, kompetizzjoni zleali kif ukoll illegali għall-lotja ta' dawn l-appalti maħna naqblu ħafna meta nitkellmu fuq ir-rispett tal-ħinijiet tax-xogħol u forsi nistaw u kol namlu referenza għal dawk li jistaw ikunu l-istrumenti effiċenti biex ikunu nistaw namlu monitoraċ per eżempju tal-konformita tal-ħinijiet eh, ta' ħin liberu u le u morru l-lin minn dawk li jistaw ikunu per eżempju regoli biss tal-kabotaġ u nużaw u konstrumenti teknoloġiċi ġodda illi jippermettu tassow id garantixxu din il-konformità biex hekk u wkoll bħala segwitu illi jkun hemm Eh, bilanċ tajjeb bejn il-ħajja privata u dik eh, tax-xogħol. Naseb illi wkoll huwa importanti ħafna illi nitkellmu fuq ir-rispett eh, tal-leġiżlazzjoni fuq is-saħħa s sigurtà tal-ħaddiema. Il-Kumitat Empli qed tagħmel ħafna għal dan is-suġġett u naħseb illi tassew għandna bżonn niftakru li kunem implementazzjoni tajba ta' dawk il-liġijiet kollha għandhom xaqsmu mal-protezzjoni mal tal-ħaddiema. Nixtuq nirringrazzjaw il-rapporter għax hemm bażi soda ħafna fuq li ma nistgħu nibnu opinjoni tajba. Grazzi. Thank you, Mr. Martin. Ħafna Sur Martin. Merci, Madame le Président. Grazzi, Signora President. Et nitkellmu dwar negozji żgħar u mikro fit trasport mhux qed nitkellmu dwar il-dbaħir jew l-avjazzjoni qed nitkellmu dwar it-trasport tal-passiġġieri, qed nitkellem dwar taxi, servizzi ta' kurrier. għajt nitkellmu dwar kaputax. Dawn il-formi ta' trasport qed jaraw kompetizzjoni ġusta minħabba l-Uber u l fenomenu tal ħaddiema posted. Din il-fenomenu huwa inġust għaliex dawn il-kompetituri ġodda mhumiex soġġetti għall-istess regoli ta' xogħol u ta' taxxa bħall-operaturi eżistenti. Għalhekk jiena interessat fi paragrafi 345, Signora Argentina, għal xidej għandha tkun illi nimponu l-istess regoli ta' xogħol u ta' taxxa fuq il-parteċipanti konta Kolla fis-suq jiena ħerqan li naħdem miegħek Sinjura Ġentila, grazzi ħafna. L-iskadenza għall-emendi hija il-27 ta' Ġunju l-emendi ta' konsiderazzjoni se jkunu sal 31 ta' Awwissu il- il-vot fl-empli fis-26 ta' settembru u mbagħad l-għadu sirri fil-11 ta' ottubru. Issa Grazzi ħafna. Nishtaqt nieħu l-opportunità sabiex nqajjem kwistjoni li qabel ma qajjemniex dan il-kumitat, però se tkun kwistjoni kbira fil-futur tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat se jkollu jindirizza. Aktar u aktar spiss f'ħafna rapporti qed narraw sitwazzjoni fejn forum ġodda ta' impjiegi qed jiġu diskritti. U dan il-Kumitat ma jitkellimx dwar dawn il-forum ġodda ta' impjiegi, ħrid ġodda. Is-Sinjura Harkin kienet titkellem dwar dawn il-fenomeni ġodda li għadhom fil-bidu tagħhom imma naħseb li d-dinja diġitali timxi blaġla u rridu nindrizzaw din is-sitwazzjoni. Sinjura ġeja kienet titkellem ukoll dwar il-fatt li niżguraw u niproteġu il-drittijiet tal-ħaddiema f'dan il-kuntest. Naħseb li qed naraw hawnhekk tibdil revoluzzjonarju u jekk u dan li se jiġri aħna għanna bżonn inkunu lesti u għalek jina l-appella l-rapporter u najd fil-laqat tal kumitat tagħna ejja ikolna esperti, ejja nġibu esperti sabiex jajdunna dwar x'qed jiġri. Marjan t titkellem dwar l-iżviluppi fit-turizmu. Enħarsu lejn il-futur tan-negozju. Dan huwa diskrit fuq l-internet ukoll, anke l-futur tal-SMEs, dinja xi ħaġa li ġejja lina ma nistgħux nazzu ras, ġo ramel u ma natux kasa, irridu nkun lesti sabiex niproteġi s-soċietajiet tagħna. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek naħseb illi dan jista' jkun bidu ġdid sabiex imnadu għal tal-koordinaturi. Jista' jkollna pjan għal xi tip ta' laqa fejn aħna nistidnu nis li għandhom arfin jew inkella esperjenza pratika ta' dan għaliex aħna qed nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet imma maħniex qed nikkonċentraw daqs kemm qed tajt inti u għandna bżonn aktar minn dan, grazzi għalek dak kien kollox fuq dan is-suġġett issa Lessi sabiex niddiskutu l-aħħar punt fuq l agenda Il-linji gwida għal politiki tan impjigi tal-Istati membri. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Laura Aġeja li hija responsabbli mir-rapport. Nadilek il-kelma. Iba, grazzi President. Provanżon fil-qosor kemm jista' jkun irċivejna l-emendi minnaħa tal-gruppi kollha u rapporters, shadow rapporters kollha. U l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjahom tal-li femu il-mod illi bih aħna qegħdin naħdmu fuq dan id-dokument, qegħdin inħejju emendi ta' kompromess illi jirriflettu l-pozizjonijiet illi jaqblu fuqhom il-gruppi politiċi kollha b'mod partikolari nixtieq insemmi l-fatt illi minn kull wieħed mix-shadows waslet inna l-indikazzjoni pjuttost kritika dwar il-miri tal-istrateġija Ewropa 2020. Is-sena l-oħra wkoll konna kritiċi ħafna u anke dis-sena għaliex dak li kienu l-miri ta' din l-istrateġija qegħdin dejjem jitbedu dawn u għalhekk tajjeb il nkomplu nisqu fuq għadal pont anki dwar il-fatt li hemm bżonn li jkollna politika tax-xogħol u tal-impjiegi li jindirizzaw il-qatt fit-tul, il-qatt fost iż-żgħażagħ Apprezzajtu koll referenza tal-ħolqien ta' xi tip ta' font speċjali propju għal faqar fost it-tfal. Naħseb li din għandha tkun prioritax l-Ewropa tas-sew għandha tieħu ħsieb it-tfal. Komplejna Nsemmu nsistu fuq il-pożizzjoni tagħna dwar il-pensjoni ngħidu aħna kif ukoll il-bżonn illi naffrontaw b'mod different, eh, differenti dialogu mal-imsieħba soċjali u l-ftemmis kollettivi. Irridu li konna dialogu kostruttiv kemm jista' jkun u pożittiv. Kien hemm min ippreżenta emendi fuq l-artikli nfusom. Is-sekretarjat kien tiġa biex ma naħdmux fuq l-artikli imma inżommu mal-premessi. Issa, fil-laqat ta' shadow mal- ġuristi naraw u koll jek nistawx naħdmu fuq l-artikli jew le. Per eżempju, kena il-proposta ta' soċjalisti li nerġaw niranġaw l-annes li jirrifletti l-pozizjoni tal-parlament tas sena li għaddiet ma nafx jekkux possibbli wkoll naħdmu b'dan il-mod jew inkella forsi jekk jaqblu gruppi politiċi kollha jkun xaħjar forsi noħolqu xi tip ta' kompromess wieħed bejn kulħadd u nippruvaw forsi irresquh bħala kompromess anke b'xi tibdil żgħir fil-kontenut. Nirringrazzja il-Shadows kollha għal kollaborazzjoni eccellenti aħna eh, ħdimna l-koll flimkien fuq il-kompromess biex kompromessi Grazzi. Grazzi, Signora Jovuslek, u waħda mill-Shadow Rapporteurs. Iva, grazzi ħafna, Signora President, jina nispera li nkunu nistgħu nikkoperaw tajjeb flimkien fuq dan id-dokument. Fisem il pepe jiena nixtieq nressaq xi anzi nispjega xi uħut mill-emendi tal pepe Emenda 13 pereżempju illi titlob għal aktar involviment mill-Istati Membru l-Kummissjoni Ewropeja sabiex nilqu l-għanijiet tal-Strateġija Ewropeja tal-2020. Emenda 20 tenfasizza l-importanza li l-Kunsil jieħdu konsiderazzjoni il-pożizzjoni tal-Parlament fuq il-linji gwida tal-impjigi. Il-Parlament il-rakomandazzjonijiet tal-Parlament pubblikati fl-2015 ma in konsiderazzjoni mill-Kunsill. U din hija xi ħaġa li għandna nenfasizzaw emenda 25 tirreferi għal ftejjin illi ntlaħaq fis semestru Ewropew ir-rapport Ribeira il-Kumitat Ampli għandu jistaqsija tliet indikaturi ir-rata ta' ta' xogħol, il-rata ta' għat fost iż-żazax u rata ta' għat fuq termin ta' żmien twil dawn għandhom jiġu monitorati. Umbat hemm emenda 33 l-istati membri għandhom jiffokaw azzjonijiet prioritarji fuq it-ħolqien tal-impjiegi u swieq ta' xogħol dinamiċi li jiffavorixxu l-integrazzjoni jiena nixtieq ukoll nenfasizza l-emenda ta' Sven Schulze illi jistħoq ila appoġġ emenda dissa 10, 14, 22, 23, 25, 28 u 31 huma problematiċi għal grupp tagħna jirreferu għall-austerità jista' jipoġġu f'dubju il-valuri tal-linji gwida tal-impjiegi tal linji gwida tal impjiegi u jirreferu għal indikaturi soċjali fil-kuntest tal-semestru Ewropew. Nixtieq nistaqsi lill grupp tal-SND sabiex jispjega emenda 39 ġifiri l-inklużjoni tar-rapport fir-rapport ta' ta' opinjoni illi għandu diversi paġni għanda tittieħed in konsiderazzjoni naħseb illi il-Kunsill u l-Kommissjoni apprezzaw din il-mossa mill-Parlament jaħsbu li dan l-eżerċizzju ta' copy paste hija nuqqas ta' immaġinazzjoni u nuqqas ta' diskussjoni fil-Parlament. Naħseb għandna bżonn li tappitu ta' x'għandna bżonn f'terminu ta' żmien qasir u x'jista' jsir iktar tard biex bekk l-istati membri jkunu jistaw jagħmlu dak li neċessarju. Grazzi, grazzi ħafna. Serna dil-kelma l-Jafi Lopez, membru ta' SD. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel neċtaqt nirringrazzja fissem il-grupp tiegħi li rapporter għax-xogħol li għamlet f'suġġett li aħna ħdimna fuq u aħna minna emendi u u ukoll xinu ma raġunijiet għalfejn għamilnihom daw l net. Aħna sfortunatament nħossu illi din hija fl-aħħar mill-aħħar opinjoni fuq xi ħaġa li qalet il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qalet ħaġa li sena li għaddiet imma dan il-Kumitat tal-Parlament din il-kwistjoni t-ġaħ dinija dan huwa bażikament ħobs minn hawnhekk. U aħna Irridu naħdmu fuq xtibta ta' politika rridu hemm riżoluzzjoni tal-2015 pereżempju mal-Kummissjoni Ewropea ma semax dawk li għadna aħna ma taċ kas il-proposti tagħna is-sena l-oħra u s-sena qed jiġri l-istess ħaġa. Il-Kummissjoni preżentat fil-fatt l-istess proposti tas-sena li għaddiet. U aħna f'termini istituzzjonali bħala parlament irridu illi ma taħdunux aħna nħdu għan bis-serjetà l-pożizzjoni tagħna. Ovvjament, id-deċiżjoni hija tal-Kunsill, però xorta ma jgħamilx sens li aħna naħdu fuq ċertu affarijiet, ikolna rapporters, shadows, tekniċi, u mbagħad wara meta jasal il-moment li jittihdu d-deċiżjonijiet li bla dubju huma kompetenti l-Kummissjoni u l-Kunsill imma dak li nkunu għedna aħna laqas biss jingħata widen jiġifieri din hija l-pożizzjoni ewlenija f'termini istituzzjonali. Iġifiri, aħna xtaqna namlu emendi ta' dan it-tip l ewwel nid-defendu dak li intqal sissa li mhux ftit u x-xogħol li sar sissa li mhux ftit. U speċjalment ir-riżoluzzjoni li ġiet approvata fl-2015 it-tieni nett. Nitkellmu fuq il-miri tal-istrateġija 2020 kif intqala hawnhekk nispjegaw li aħna kuljum qegħdin nersqu aktar viċin ta' ċertu miri f'termini soċjali u faqar pereżempju miri li mhumiex vinkolanti. Imma nafu wkoll illi ċertu affarijiet bħal nuqqas ta' Eh, ugwaljanza, skruzzjoni, faqar fost it-tfal, dana kollu huwa marbut ma' suq tax-xogħol u l-qatt. U għalhekk hemm bżonn nirreferu għalih dan. it tilet nant importanti ħafna għalina il-mod kif dawn l-miri namluhom aktar vinkolanti il-miri tal-istrateġija 2020. Ilna naħdmu sentejn fuq u dan f'dan ir-rigward u matul is-semestru Ewropew il-politika ibsa soda ta' eh, politika fiskali u ekonomika li jridu jaħadmu flimkien ma l-istati membri mpoġġuha fil-qofol ta' kollox. Ġifieri dan importanti. il xogħol li għamet ir-rapporter kien tajjeb ħafna u aħna ovvjament l-idea tagħna li jkun hemm kompromess u nippruvaw insibu l-aktar redazzjoni moderna u aġġornata. Imma fuq kollox l-intenzjoni tagħna meta resqu l-emendi huma li nfakru li l-kumitat kollu kemmu illi jkun sar diġà xogħol minn qabel illi ma jkunx ġi konsidrat u dan huwa każ eh, eżemplari tiġà riżoluzzjoni il-Kummissjoni injorat kompletament. U aħna ma rridux li dan ix-xogħol qed nagħmlu se ġej jiġi injorat. Aħna konvinti però li jirna xina nsibu kompromessi mal-bqija tax-shadows u li jirna xina naġġornaw l-opinjoni tal-Parlament Ewropew kif sar sissa u li fuq kollox inkunu nistaw eh, niddefenduha fid-dinamika istituzzjonali li nistabu fija. Thank you. Um, Grazzi issa is-Sinjura Harkin. Grazzi, nishtan ringrazzja l-Lora, rapporter tal-li studja din il-kwistjoni. Mandiċ ħafna xinżit ma dak l-intqal rrit bisnajt illi wahda mill-emenda li jiena ressa tfissem il-grupp tijaj illi il-pozizjoni tal-parlament ma it-teħtieġ in konsiderazzjoni fejn jitlu il-linji gwida ta' xogħol għall-Stati membri għal-2015. Naħseb li qed nagħmlu stqarrija hawnhekk fuq dan il-punt. Nirringrazzja l-Laura tal-li għamlet dan. Naħseb li għanna bżon ikonna konversazzjoni dwar l-amenda tal-SND. Hemm ħafna kontenut tajjeb ħadd ma jista' jiġħad dak li hemm, però il-kwistjoni hi aħna se natu priorità lil l-affarijiet li ħaqhom priorità ma nasibx li qed natu l-priorità tajba. Naħseb illi għandna bżonn disciplina u ftit li nafusna fejn jidħol dal-punt. Għanna bżonn dokument illi fih il-kwistjonijiet illi aħna l-aktar nħasba dwarhom. Imma ma jfissirx li rridu ndaħlu kull punt ġod dokument, forsi nistaw niddiskutu dwar dan. Hemm tliet emmendi wahda dwar il-fat li l istati membri mhux qed jaħluqu l-għanijiet tal-2020 u l-oħra dwar il-faqar ta' tfal dawn huma is-settur li għandna nixtiequ nagħtuhom priorità ma jiena ħerqan naħdem ma' Laura dwar dan. Grazzi. Issur Silikiotis. Grazie ħafna, President, nishtiq nixtieq nirringrazzja. Lil Laura ovvjament għax xogħol li għamlet u naf żgur li l-kollaborazzjoni tagħna se tkun waħda tajba ħafna. Nismawni meta ngħid li aħna maħniex qed nistennew ħafna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea għax i tamel dak li tagħmel ġifieri l-Kommissjoni taġixxi interna mezz fid-deficit demokratiku. U għalhekk il komissjoni segwi ċerti linji ta' politika illi ma nistgħux naqblu magħhom imma dak li jott huwa illi aħna bħala parlament Speċjalment matul dan il-perjodu fejn hemm kriżi serja ħafna f'bosta pajjiżi brati ta' qat għoljien ħafna speċjalment fost iż-żgħażagħ, l-emendi tagħna daqstant tal-grupp tagħna politiku se jsemmu it-tnaqqis ta' drittijiet tal-ħaddiema, l izmantelliment tal-istat soċjali u dan jagħmel ħafna ħsara lill-iktar vulnerabbli u li wassal għall izolament ta' ċerti faxex tal-popolazzjoni u jwassalna u kol lejn il-Medjuevu fil-qasam ta' xogħol fil-paragrafu 2 per eżempju, waħda mill-emendi tagħna permezz taħħana nipprova nagħtu mbottatura lejn l-intervent tal-istat biex inħarsu l-istat soċjali waqt illi fil-paragrafi 3 u 4 aħna napoġġaw it-tisħiħ tal-istrateġiji ta' xogħol tal-istati illi jafu iktar minn oħrajn l-ħtiġijiet tagħhom li huma. Ikun spalli naħsbu illi nistgħu ikonna strateġija waħda għall-istati membri kollha għax jeżistu differenzi ġeografiċi u ta' ġerarkije differenti fl-intern tal-Ewropa u għalhekk għandna bżonn nipprovaw in nitbedu in minn dawk illi jipprovaw jerdu l-ekonomiji tal-pajjiżi tan-nofsinhar u waslu fl-aħħar mill-aħħar għannu qas ta' rispett tal-drittijiet ta' soċjali u dawk tax-xogħol. Nistennew korporazzjoni tajba ħafna ma' Lawra kif ukoll ma' rapporteurs l-oħra biex inkunu nistgħu naslu għal riżultat li kulħadd ikun sodisfatt bih. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Martin floor Grazie, Sir Martin. Grazie ħafna, Signora President. Il-linji gwida ta' xol eh, mill-98 u aħna sorprizi kemm daw li t-sonniet ta' wara suċessivi ġifiri u ma' simili għandhom l-istess għaniet u eh, l-istess tfassil huwa użat anki 20 sena kważi eh, ilu u naħseb dinja xi ħaġa li jaqblu magħha rapporter għax ir-riżultati ma jikorrispondux mal istendijiet u jiena nixtieq nifraħ lis-Sinjura Aġea eh, tal-fatt li għandha opinjoni u taftajta l-opinjoni tagħha biex dejjem tpoġġi dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Il- għat fost iż-żazax huwa eżempju emblematiku fil 2008 kien hemm lan li jkun hemm taħriġ ferba ta' sitt xhur wara li jidħlu fuq is-suq tax-xogħol. Inizjattiva għax-xogħol fost iż-żgħażagħ li bdiet fl-2013 ukoll tobdi l-istess prinċipju fl-2016 il-qatt fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa huwa ta' xi fil-mija u jasal għal 50% f'ċerti stati membri bħal Greċja u Spanja u naraw dawn il-politika għallek ma kienu xejn effiċenti. Jidirli illi għanna bżon u dan intqal minn rapporter kollha, ġifiri neġaw niddibutaw mill linja ta' politika fuq livell Ewropew fuq ix-xogħol. Ehm, waħda dawn il-politiki u forsi għawnek jina se nizvija mill-avviz, mill-parir tal-rapporter l-oħra, illi nipretendu illi billi nofru iktar ehm, eh, ħaddima minħabba l-immigrazzjoni u iċ-ċaqli ħiles, inkunu nistaw nassorbu il-qat u intejbu l-kwalità tax-xogħol. Issa hemm bżonn li wieħed jammetti li fl-2016 Ġunju tal-2016, 21 Ġunju tal-2016 huwa il-kontrarju eżatt eżatt li qed jiġri U għalek il-promozzjoni tal-immigrazzjoni li kienet espliċita fil-verżjoni antiki tal-linji gwida eh, fuq ix-xogħol ma ebowx mit-test Ewropew. Dan id-debattitu fuq ir-rifuġati jippermetti illi inatu daqqa ta' zeba isaf tal għal din is-sitwazzjoni meta ikon hemm il-qatt aħna ma nitkellmux iktar fuq immigranti ekonomiċi imma rifuġati politiċi, biddilna terminu biss. Albert Einstein qal id-definizzjoni ta' definizzjoni tal-ġen hija li nagħmlu l-istess ħaġa ħafna drabi u nittamaw li kull derba ikun hemm riżultati differenti. Għanna bżonn insaqsu kemm dawn il-politika Ewropej huma rilevanti minn flok inkomplu għaddejjin kif inhuma jiena nirringrazzja l-rapporter kollha talli fil-fatt għandhom bżonn jerġgħu jiddiskuti jiddiskutu fuq dawn il-linji gwida biex ikonna iktar riżultati fil-futur. Grazzi. Thank you. Grazzi il-vot fl-ampli se jkun mit-13-14 ta' Lulju, grazzi ta' din il-laqa kienet waħda twila. U nerġaw nilteqgħu qabel il-vaganzi tas sajf. Il-laqa li jmiss hija 13 ta' Lulju u l-14 ta' Lulju. it tenju huma ġewwa Brussell. Grazzi ħafna.